tati eh, notifiki, allora il-minizz approvati. Nibdew id-dibattitu fuq il-preparazzjoni tal-Kunsill. U nadi l-kelma lill-rappresentant tal-Kunsill. President, membri onorevoli, Vice President tal-Kommissjoni, jena kontent li nieħu sem din. lum eh, u fuq il-preparazzjoni tal-summit tal-ġemma d-dihla. Hemm ħafna eh, eh, problemi li se nitkellmu fuqhom id-difiża, l-Unjoni Ewropea, il-politika soċjali u ekonomika. Ħanibda bid-difiża. Il-dibattitu tal-ġemma d-dihla fuq il-CFDP eh, hija dibattitu fuqtu għax tiġi erba snin wara tħul fis-seħ tat-trattat tal-Lisbona. U iseħ e, e, kontra sfond ta' xi daxxejn ta' deluzjoni fuq il-valuri tal-Ewropa. Tatina opportunitajiet eccellenti biex nuru xinu l-valur miżlut tal-Ewropa jew biex ngħidha fi kliem ieħor biex e, biex tajt kemm tqum kieku ma kenniex l-Ewropa. Il-Parlament, dan il-Parlament Eh, u l-parlamenti nazjonali kontribwixu għal dan id-dibattitu. Il-budgets ta' difiża edin dejjem inqas u l-industrija u kol edha t biex tibqa kompetitiva. Jekk l-istati membri armonizzaw il-ħtiġijiet tagħhom għal kapaċitajiet militari, ikunu jistaw jużaw risorsi tagħhom mod iktar effiċenti u jkunu jistaw jiddeċidu fuq l-approċ eh, flimkien għal użu tal-assi u tal-manutenzjoni. E, kien ikollhom iktar vantaġġ kieku milli e, kien qablhom mal-budgets nazzjonali. Air-to-air refueling, per eżempju, huwa e, sorprendenti l-ebda stat membru waħdu ma jista' waħdu jifinanzja flotta bħal din Il-msiħba tagħna, speċjalment in-NATO, jistgħu jżidu l-kapaċità tagħhom inaqsu l-ispejjeż u jkunu iktar effiċenti. Dan huwa veru għall eh, industrija tad-difiża eh, Ewropea imħabba teknoloġija u l-industrija. Jekk aħna nżommu autonomija strateġika u niżguraw sikurtà tal-fornitura, hemm bżonn ta' azzjoni fuq livell Ewropew biex bekk inkunu anki iktar eh, kompetitivi u nkunu nistaw nistimolaw il-ħolqin tal-impiegi u l-innovazzjoni. Naturalment il-kapijiet ta' statu gvernijiet se jitkellmu u kol fuq il-kwistjoni iktar wiesa kif tista l-Unjoni eh, rispondi għall-evoluzzjoni tal-ambjent ġeopolitiku strategiku tal-Europa Eh, u l-enerġija u eh, ċibernetika u anki eh, l-sfida fil-bahar. Kif tista' iżom dawn l-affarijiet kollha flimkien u iżom ir-rapporti mal imsieħba tagħna. Il-Kunsill tal-ġimgħa dieħla se identifika azzjonijiet ta' priorità fuq l-aċċess. L-ewwel net biex inżidu l-impatt il vizabilità tal-CFDP. E, l-istabilità biex l-Unjoni e, tagħmel dan, e, diplomazija, sekurta, difiża, l-finanzja, l-iżvilupp tal-ġustizzja. Dan kollu jista' jittejjeb bla dubju biex nkunu nistgħu nżidu l-iżvilupp tal-kapaċitajiet tad-difiża jiena diġà semmejt li il-kooperazzjoni bejn stati membri kruċali, progress signifikativ jista' jinkiseb eh, billi nżommu il-talba u, anki il-ħtiġijiet narmonizzawhom u nizguraw illi eh, il-organizzazzjonijiet bħal NATO u l-imsieħba prinċipali biex insaħħu fl-aħħar l-industrija tagħna biex niksbu dan irridu ntejbu sinerġiji bejn ir-riċerka ċivili u militari u il-riċerka nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea nistgħu naqsu l-ispejjeż inżi narmonizzaw it-talba u nistgħu niżviluppaw standards industrijali u proċeduri ta' stratifikazzjoni mingħajr ma nagħmlu duplikazzjonijiet ta' ta' kapacitajiet eżistenti. Dana sejjejn l-SMEs li huma mutur għal għatkabbir. Membri onorevoli, President, aħna qed naraw irkupru bil-mod tal-ekonomija u ta' tkabbir eh, Però għanna eh, ċifri tal-qat li tilajnu ma nistawx eh, nistriħu fuq il-kizbit tagħna hemm eh, bżonn eh, illi il-kapiet ta' gvern eh, ipoġġu l-pis biex jikkonsolidaw dan it-kabir. Il-ġimgħa diħla l-Kunsill Ewropew se jerġa' jitkellem fuq il-Unjoni Monetarja u Ekonomika u se jagħmlu evalwazzjoni ta' situazzjoni fl-Istati membri u tal-żona euro għabbażi tal- tal-istħarriċ ta' tkabbir annwali il-tkabir e, e, se jkomplu jikkoordinaw ukoll il-koordinazzjoni. Kif intkom tafu f'dawn l-aħħar tliet snin il afas e, ta' gvernijiet ġi msaħħaħ bil-appoċ attiv tal-Parlament il-proċess ta' semestru Ewropew li għadu kif beda fl-2000 għal-2014 iġi flimkien il- il linji differenti tal-governanza f'proċess ta' koerenza. Però hemm bżonn li nżidu il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika tal-istati membri u anki fil-Eurozona biex bil-inżidu l-impenji l-ownership tal-istati membri il-rakkomandazzjonijiet u eh, biex insaħħu l-kompetittività għad kabbiru u, u impiegi. E, fil-Konsil ta' Deċembru se nitkellmu fuq dawn il-kwestjonijiet u se nsaħħu il-mekanizmu ta' solidarieta. U dan għandu jifaċilita u jappoġġa il-proċess ta' tkabbir lan tana u għali nżidu l-ownership, eh, l-effettività, l-leġittimità demokratika l-arranġamenti kontrattuali fuq proċeduri eżistenti u fil kunsell tal ġemma diħla se niddeċidu fuq il-prinċipi illi se jkunu ta' bażi ta' dawn l-arranġamenti barra mir riforma ekonomika illi huwa fl-interess tal-Istati membri ħafna drabi huwa diffiċli li wieħed jagħmel evalwazzjoni tal-kisbiet fi żmien twir e, meta wieħed is anki l-ispejjeż kontrattuali u dawn għandna nżibuhom mal inċentivi finanzjari Eh, eh, huma essenzjali però li ikun hemm il-kondizjonalità għal dan l-appoġġ finanzjarju. Eh, L-Kunsill Ewropew naħsbu li se jaqbel fuq il- dawn il-arranġamenti u il mekanizmi ta' koezjoni. Nishtiq nala biftit klim fuq il dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea u l-kompletament tal-Unjoni Bankarja. Id-dimensjoni e, e soċjali. Il-Kunsill Ewropew se jkonferma deċiżjoni fuq l-użu tal-scoreboard ta' impigi u indikaturi soċjali u il-rapport. L-għan huwa illi ninkludu dan l-scoreboard fi semestru Ewropew tal-2014 però l-analiżi tal-indikaturi soċjali mandux E, eh, jiddirwixi il-proċedura tal-noqqas eh, ta' bilanċ makroekonomiku. Illi huwa importanti għal tħaddim tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea, anzi l-Kunsill se jagħmel evalwazzjoni tal-progress u biex jala u koll l-Unjoni Bankarja. Din hija priorità kbira peress illi setejn biex nil kupraw l-kreditu normali ħalli nerġaw nġu għal-prezzijiet ta' soltu. U fuq dan il-mekanizmu ta' supervizur singolu hemm bżonn illi nalqu din l-evalwazzjoni. <clears throat> Il-presidenza l-Utmana edha taħdem eh, bisħieħ biex tilħa approċ ta' mekanizmu ta' rizoluzzjoni singola qabel l-aħħar ta' din is-sena. Entkom tafu illi l-ekofin tal-bira id-diskuta din il-kwistjoni u aħna kif diġa għat edin nam impoġġu l-isforzi kollha tagħna biex iseħ dan qabel l-aħħar ta' din is-sena. Jiena naf li intkom taqblu l importanza eh, ta' din l-evalwazzjoni u li hemm bżonn il-ħuftejn qabel l-aħħar ta' sena f'dan il-ċiklu leġislattiv attwali. Il-Kunsell Ewropew se jitkellem ukoll fuq il-, il-kompakt tal-tkabbir u impigi li ftemna fuq fl-2012, specialment fuq dak li għand xjaqsam ma' su intern. Eh, Il-għat fost iż-żazax u l-finanzi fl-ekonomija. Dawn huma kwestjonijiet li huma importanti ħafna biex inkunu nistgħu nerġgħu lura lil prosperità. Il-Konsill Ewropew u se jitkellem ukoll fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni fil-Mediterran wara l-inċident traġiku tal ampedusa eh, eh, F'Ottubru Kunsill Ewropew eh, talab il-Kummissjoni joħloq task force biex identifika l-azzjonijiet biex ikun hemm użu iktar effiċenti tal-politika u tal-istrumenti tal-Unjoni Ewropea fi żmien il-qasir. U iddeċidiet ukoll biex E, nikkonsidra dawn kwistjonijiet ta' migrazzjoni fuq perspettiva aktar fit-tul. Se nitkellmu anki fuq il-kwistjoni tal-żona ta' ġustizzja e, u libertà u se naraw li ma kienu il- riżultati u diskussjoni li kellhom il-Ministri tal ġustizzja l-ġimgħa li għadiet. Nixtieq nagħlaq billi ngħid li l-Kunsill ta' Ewropew se ħares anki lejn il-kwistjonijiet ta' tkabbir kif huwa normali f'Diċembru u biex nilqaw il-rapporti tal-Kunsil tal-Enerġija u biex noħolqu s-suq intern tal-enerġija illi ilu għaddej mill-2014 e, u di tinkludi anki e, dimensjoni esterna dana se jservi bħala impetus biex inkomplu xogħol tagħna fis-settur tal-enerġija li huwa importanti għal kompetittività tkabbir u sikurtà ta' fornitura. Membri onorevoli, President, il Consiglio ta' Deċembru se huwa importanti biex jikonsolida il-tkabbir u jittajjeb il-kompetittività tal-Ewropa. Aħna nħarsu qudiem lejn diskussjoni kostruttiva u laqali se tipproduċi riżultati li juru illi l-Ewropa tista' tagħmel verament differenza. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi. Issa fisem il-Kommissjoni il-Komissarju Sefkovic. Grazzi, President. President Barroso, sta kien ikunaw ma'kom f'dan il-dibattitu importanti, pero id-deċida e jihu sem fil ċeremonja ta' Nelson Mandela fl-imkien mal-figuri politiċi importanti Eh, ta' zminiet ta' għal daqstant eh, jien għandin nur li l lilu. F'dawn l-aħħar 12 xar, il-messaġġ tal komissjoni kien dan li zanajt. Sforzi kbar fil-konsolidament fiskali, riformi strutturali, stabilizzazzjoni ta' swi finanzjari u fl-aħħar anki l-attività e solidarietà attiva jekk jirnexxina nżommu dawn l-isforzu nistgħu naraw li risposta ta' l-inkriżi ta' jista' jkollha suċċess. Kif qed nintaqgħu llum naraw li diġà qed naraw ir-riżultati, l-indikaturi ekonomiċi eh, qed juruna li hemm upturn sinifikattiv fil-fiduċa u tkabbir is-sitwazzjoni e f'kull pajjiż eh, e tejbet u stabilizzat. U U dan huwa sinjal importanti ħafna l ewwel net tal-ċittadini tal-Irlanda u anki mal-Europa kollha u anki naturalment tal- eh, swieq finanzjari l-impen tal-Irlanda eh, din jagħtu riżultati dan huwa l-aħjar moment biex eh, infaħru ir-reżiljenza u determinazzjoni tal- tal-Irlandiżu tal-, -tal kapijiet taħħom waqt dan il-proċess. U dan l-eżempju juri illi ek norbtu responsabilità mal-appoġġ effettiv Ewropew Solidarietà kienet verament l-aħjar risposta. Aħna naraw koll li dana kien inkoraġġament għal pajjiżi kollha fil-programmi ta' aġġustament. Il-Kommissjoni hija fiduċjuża illi il-xogħol jibes eh, wara kollox mm, ta' min eh, jamlu. Eh, indikazzjoni ta' kompo ta' fiduċa kienet ukoll ftik tal-euro. Fl-2013 kienet sena importanti f'din il-knizi. Membri onorevoli l-2013 kien suċċess anke għal raġunijiet oħrajn. Meta naħsbu fil-kisbit tana biex niksbu MFF fl ħar u bil, b'dan il-mekanizmu ta' eh, supervizjoni singolu fis settur bankarju ħadna passi biex namlu reforma tal-governanza ekonomika e, e, e, Ewropea. Jina mħagġeċ fuq kif is semestru Ewropej u mod partikolari koordinazzjoni tal-budget nazjonali qed jiżviluppa. Rridu però nżommu l-isforzi tagħna. L-irkupru ma tistax eh, ikun biss għal ftit il qat għada realtà kbir għal ħafna familji Ewropej, għal stant ma nistawx, ma nistawx naħallu l-affarijiet nofstriq. E, dana għandu jkun il-messaġġ tal kommissjoni li lejkom u anki l-Kunsill Ewropew tal ġimadihla Membri onorevoli fil-laqa tal ġimadihla diħla hemm bżonn dan noħduh il-qudiem, Għanna possibilità li l-2014 ikun sena ta' suċċess. Rridu nkomplu fil-triq e, ta' riforma u noħolqu blueprint għal Eh, Unjoni Monetarja u Ekonomika. Il-AFAS eh, mm, li ħanna ġamplementajna l ewel sena Eh, huwa eh, progress kbir fuq dak li kien diġa' jeżisti qabel il-kriżi, però rridu intemmuh, rridu nimxu iktar qudiem biex niżgoraw eh, l-istabilità tal-żona euro għasnin snin li ġejjin. Aħna dana irridu nagħmluha ċittadini tagħna l-pajjiżi tagħna għal dak li sofrew ħafna biex jirkupraw jneħħu il-problemi tal-aħħar kriżi. Irridu nimxu qudiem biex nagħmlu prevenzjoni tal-kriżi li jmissu koll u għal din irridu l-ewwel u eh, l-Unjoni Bankarja billi konna mekanizmu eh, ta' Rizoluzzjoni singola u l-font ukoll. Eh, il ta' tapprezza anki l-progress li għamlet l-Awla tal-Parlament. Issa fidejn l stati membri jimpenjaw ruħhom fid-dibattitu u jaslu għalf tejjim ta' din is-sena sar progress fil-Kunsill il-bieraħ u jina fiduċus li sen il ħuftejm qabel il-laqa tal-Kunsill Ewropew. U importanti li nkunu nistaw nikonkludu fuq din il-leġislazzjoni da' se kruċali qabel l-elezzjonijiet. Eh, wara diskussjoni li kien hemm il-beraħ fil-Kunsell aħna nittamaw illi ftehim fuq dawn iż-żewġ proposti fuq ir-riżoluzzjoni bankarja u rikupru u anki fuq l-iskemi ta' garanzijiet ta' ripożitu jistgħu jinkisbu eh, eh, qabel l-aħħar ta' sena. Li ninkompletaw l-Unjoni Bankarja għandha tkun l-iktar għan importanti u immedjat. Eh, però dan mhux kollox. Irridu namlu bażi soda għal model u biex ikonna koordinazzjoni tal-politika ekonomika fl-Europa kollha u solidarjetà kbira. Il-Kunsill Ewropew għal dastan se jkompli jitkellem fuq il-arranġamenti kontratuali u l-mekanizmi ta' solidarieta assoċjata. Dawn l-elementi jistaw ikun importanti biex jizguraw illi il-riformi e, e, ikunu effettivi. Dawn l-arranġamenti se jkunu pass il-qoddim fil-governanza biex intejbu l-follow-up għal rakomandazzjoni speċifiċi u se jinkludu anki l-possibilità li jdaħlu inċentivi finanzjari biex jgħannu e il-riformi. Il-Komissjoni adottat komunika fuq dawn il- rakkomandazzjonijiet u nixtieq ngħid li dana mhux mod biex eh, nikomplikaw il-ħajja tal-Istati membri. kontrarju l-element disciplinarju diġà jeżisti fil-semestru Ewropew u fit-trattat fiskali. Issa hija kwistjoni li nsaħħu il-ftehim biex nipermettu li kunem miktar impenn eh, mill-apparaturi ekonomiċi u l-partit interessati u l-proċess għandu jiġi miftiem mill-bottom-up u naraw kif il-solidarita jissir iktar konkreta biex nkunu nistaw natu lajnuna neċessarja biex nifinanzjaw dawn il riformi Wara daw, wara kollox dawn huma fil-interess ekonomiku komuni, dan huwa kollu fuq eh, impen għawi eh, u għal biex nkunu nistaw nibbenefika l-Unjoni Ewropea kollha kemm Il-Kummissjoni tittama illi Il-Kunsill Ewropew jista' joħroġ bi prinċipi bażiċi fuq din il-kwistjoni li jkunu il-bażi biex dan ix-xogħol jista' jimxi l qudiem waqt l-ewwel nofs tal-2014. L-ewwel net irridu nkunu ċari li rridu nagħmlu dawn l-arranġamenti konċettwali u mekanizmi ta' solidarjetà fil-semestru Ewropew. Rridu nifukaw fuq dawn il-oqsma ta' politika illi se jkollhom effett fuq il-kompetittività, l-impjegi u l-tħaddim tal-EMU. Irridu naqblu fuq il-dan u nimpenjaw il-pajizi kollha. E, il-finanzjament tal-solidarietà mandu jiġi mill-part mill-istati kolla e, bil-budget, e, garanzi garanziji self u għandhom jirriflettu il-level ta' riformi u anki il-kapacità ta' shock absorption tal-pajizi li jirċevu lajnuna. l tieni Il-tini punt fuq l-agenda hija CFDP il-bżon għal eh, approċ komuni għat ma kien daqse kruċali. Il-Kommissjoni eh, talbet progress diġa ila. Eh, fil-diskorsi tal-State of the Union ta' Barroso, aħna fl-Ulju kun għaddin naħdmu lejn sistema ta' difiża u sekurtà effiċenti u kommissjoni imbuttati aktar biex dan ikun fuq net fl-agenda u eh, aħna rridu li konna industrija ta' difiża kompetittiva. Aħna rridu nis nsaħħu il-kapacitajiet militari u l-azzjonijiet autonomi militari tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu jkun iktar politika ta' difiża u sikurtà li tkun ta' b'saħħet ta' tliet raġunijiet. L-ewwel netta għaliex għandna bżonn politika komuni ta' sikurtà u difiża bħala eh, tal-espressjoni tal-impenji tagħna. Aħna rridu nkunu nistgħu konnu nistaw konna il- il-appoċ għal meta konna bżon intervjenu fuq l-vel ta' difiża umanitari u kemm jista' jkun um, li jisida dawn aktar effiċjenti. Għanna bżonn għarfien esper teknoloġiku u uh, sfidi ġodda palmuma l-uqta diġi ġodda palmuma sekurta fuq l-internet u traffikar tal-bnidan jemel ir-rabta bejn il- sistemi tagħna kif ukoll il-rabtiet ta' sikurtà iktar importanti minn qatt qabel. L-unika mod sensibbli illi nkunu nistgħu ntejbu l-ambizzjoni u naqsu r-riżorsi u kampaw bil qed jonqsu huwa għal permessa iktar kooperazzjoni. Il-ħafna flejes jintef u samira difiza nazjonalment u l-messawx ikonna programmi doppi, ma jistax ikun ikonna sebba' modelli tal-istess helikopter jew inkella 16 tip ta' bastimenti tal-gwerra li jintużaw meta inti kull mandek bżon tipujiet, għanna bżon standards komuni u għalek għanna bżon inkonna autonomija u koll. Ekonomija ta' skala u effiċenza trid tissaħħaħ il-kapaċitajiet ta' difiża tagħna. Dan il-qasam ukoll aħna nitkellmu dwar kabir ekonomiku u impjieg. Is-settur ta' difiża sikurta jimpjega 400,000 ruħ u indirettament jiġġenera 960 60,000 xogħol u dan jiġġenera ġenera 23 biljun ta' sportazzjonijiet fl-2011. Aħna għandna bżonn iktar eh, innovazzjoni u kompetitività, aħna għandna rridu li nibqgħu kompetitivi fuq livell dinji, rridu ninvestu fuq eh, network li ho bażata fuq l-industrija li tuża teknoloġija li iktar avanzata billi tisfrutta l-aħjar potenzjal tar-riċerka għandna wkoll għandna bżonn li stati membri u implementaw id-direttiva tal-2009 li jiftħu il-xirid għad-difiża. Aħna għamilna proposti għal xi konnektar aċċess għal SMEs għal eh, swieq tad-difiża u sikurtà. Aħna wkoll eh, minna iktar xogħol fil-qasam ta' teknoloġija biex ikonna ċertifikazzjoni li huwa li ħafna f'kompetitività ħana qegħdin nifokaw fuq ispazju satellita nix nibenefikaw l-approċċi li benefikaw il-settur ta' difiża u sikurtà da mhix dibattitu għal Ewropa biss. Il-politika ta' difiża u sikurtà ta' kooperazzjoni mirib ma' nimsiħba tagħna mod partikolari ġnus ma' Oda NATO, l e oec u l-Unjoni Afrikana kif ukoll imsieħba oħra strateġiċi waqt oħrajn strateġiċi u li l għanu għal li nibqgħu iffokati kemm jista' jkun niġbru li niġbru l-arfin tagħna huwa l-mod kif għandna meċu l qudiem Aħna nitama u koll li nġeneraw ambizjoni ta' veru u illi ikonna sinerġiji fost l-istati membri aħna neħtieġu bażi industrijali tra kompetittiva fi dan il-Aġenzija ta' Difiża Ewropea wkoll. Membri onorevoli, din is-sala dejjem ħadmet fi mingħajr rażan għall unjoni Ewropea Magħquda li kont hija tista' tkun tista' tigarantixxi l-benessri tal-ċittadini tagħha u li tkun tista' tieħu sem fis-politika esterna wkoll kwistjonijiet li fuqhom il-Kummissjoni u l-Parlament ikkooperaw flimkien fuq l-aħħar xhur u snin kull darba jallew il-standard tagħhom u wassal għal kooperazzjoni fisser li jagħmlu progress fuq il-migrazzjoni, pereżempju u l-Kummissjoni tistenna il il-Kunsill Ewropew ser jappoġġa il-ħtieġa biex imexxu l-qudiem b'azzjonijiet konkreti li ġejjin minn xogħol ta' Task Force mediterran Il-traġedja tal-Lampedusa ta' ċar daqs il-kristalli li aħna rridu nsaħħu l-operazzjonijiet tal-kontroll tal-frontieri u kapaċità tagħna li nsibu d-dajes nofs il-Mediterran. Aħna wkoll saħna fuq il-limiti tal-politika internazzjonali li jitrataw ċertu kustjonijiet ta' flussi illegali fisser li għandha bżonn iktar għajnuna sa' membri li għandhom ċertu problemi migratorji partikolari u għandhom bżonn uroma solidarieta għal komissjoni sares eh, warbet ehm, xi 50 miljun euro l-għajnuna inkluż fondi l-emerġenza biex tappoġġa mod partikolari l-Italja xi miljon euro twarbu mod inkluż għal operazzjoni ta' servjenti tal-frontiera taħt Frontex. In-natura tal-problemi eh, jitolbu għal dan l-appoġġ għal benefiċċju tagħna l-kol sabiex inkunu nistgħu intejbu il-ġida kontra traffikar il-kriminalità organizzata aħna rridu nansaħħu il-kooperazzjoni me pajjiżi terzi. Il-programmi reġjonali ta' protezzjoni jistgħu jissaħħu mod partikolari l-Afrika ta' fuq l-sforzi tagħna ta' resettlement jistgħu jkunu ħafna aħjar u flimkien mal istati membri aħna rridu naraw kif se jkollna channels ġodda li nistgħu niftuhom għal ħaddiema staġjonali, studenti u ċerkaturi. Naħal mhux inqas irridu li konna kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Per eżempju, dialogi ġodda fuq immigrazzjoni, mobilità u sikurta għandhom jitnidnu permezz ta' ħafna pajjiżi tal-Mediterran, l-Eġittu, Libja, Libanu, Sirja. Aħna bħala Konsil Ewropew ukoll ħadna rendi konta dak li nsar rigward il-Compact for Growth and Jobs u il- proposti tal-qatt waħdini għanna għanna postiet fejn minna progress, imma tfadlinna fejn għamlu progress fuq smoħra. Stati membri irridu waslu il impenji tagħhom sa barra. Per eżempju, għandek it tastazzjoni eh, specialment ġida kontra l-frodi fit-taxxa u l-evitar ta' taxxa ta' ġimadil għan diskutu. Għana t-tajna pjantazzjoni s-sena li għaddita minna il-proposti neċessarji biex ikonna sistema ta' skambju automatiku ta' formazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet ta' taxxa u għal ikonna regoli ta' taxxa korporata li tkunu iktar stretti. Aħna għadni proponu ma' l-Svizzero ma' San Marino, Liechtenstein iktar tejm ta' taxxa b'saħħita Liechtenstein aħna aħna wkoll kompra komissjoni għadin naħdmu fuq global standards. Il-Ministri ta' Kofin il-bira għadarba għara marna xilom ġaħba kienem oppozizjoni ta' zoċċati membri biex jaqblu fuq il-direttiva fadil. Jiena nittama li flimkien ma' kom nkunnu nistaw nibqaw namlu pressjoni biex ikun hemm progress dan il-qasam. U fl-aħħar il-Kunsill Ewropew nittamaw li ser jaqbel fuq li jagħti impuls ġdid għal finanzjament għal mod partikolari għal SMEs. Diġa għamilna progress il-EIB il-nexxi li jispruna l-attivitajiet tijaw ranzjari skont il-ftemet li kena sena l-oħra li jajbi l-Kommissjoni jridu jisploraw iktar mezzi kif jistaw ikollom strumenti ta' sim ta' riskju li jistaw jgħinu jintaxaw il-rizorsi li d-duma teħrin fl-Unjoni Ewropea. Aħna irridu intejbu dawn it-tip ta' attivitajiet. President membri onorevoli, nixtieq inni konkludi fuq is situazzjoni fl-Ukrajna jina naf li jintom kalkom dibattitu tal-plenarja fil-subja tal-vant il-bira wara l-obstinar li naħseb li dan huwa punt li ma nistgħux ninjoraw fi dibattitu tagħna tal-lum. Nixtieq infakkar f'termini ċari li dak li qalet il komissjoni Il-valuri tal komissjoni u prinċipji għandhom jiġu mħarsa u dan jgħat mod partikolari għall awtoritajiet tal-Ukrajina, iżda dan jgħod ukoll għal kulħadd mod partikolari eh, wara dak li sar il-lejlija daħna rridu nisqu il-violenza qatmi il-tweġiba. Soluzzjoni id nsibuha permezz ta' mezzi politiċi u soluzzjoni id nsibuha permezz ta' dialogu mal-oppożizzjoni tal ukrajina u soċieta ċivili. Il-President Barroso tkellem dik ġa darbtejn mal-President Jakovic wara il summit ta' Vilnius fuq it-telefon biex biex jilu biex razzan ruħu biex ma jużax forza kontra manifestazzjonijiet paċifiċi u biex jaħares il-drittijiet fundamentali ta' ċittadini tal ukrajina Il-rappresentant għalju viċi president tal-Komissjoni Ġen Ashton jgħada Kiev il-lum emmek biex tejn li t-prova jisibu soluzzjoni politika din is-situazzjoni tas sew ta' tensjoni li qegħdin jgħadu minna il-nies tal tal-tal-Ukrajina. Eh, aħna napoġaw il lazza Ewropea tal ukrajina tal-poplu tal ukrajina aħna nofru għam assoċjazzjoni li kollom FTA komprensiv u għadu għadem dik l-offerta imma l-kondizjonijiet irridu jintlaħqu biex dan iseħ. Il- tensjonijiet politiċi korrenti irriti ikollhom soluzzjoni paċifika. Jina nilqaw kol illi jkunem konsens kbir li ħarġ mid dibattitu l-bira. Fuq dawn l-affarijiet kollha li jina kif semmejt Komissjoni l-Parlament ħadmu id fit għal interess komuni Ewropew u ħankomplu nagħmlu dan. Grazzi tassew. <coughs> <coughs> Grazzi komissar Josefkovic. Issa fisem li pipi. Joseph Doll. President kollegi, fuq l-Ukrajna l-ewwel nibdew l-Ukrajna. Aħna qegħdin nimmamlu monsaraċ bil-reqqa u mill-qrib għal kwistjonijiet li huma dejn fl-Ukrajna. Jiena ta' sawni kondanna li dawn ma firmawx il-ftajm ta' sħobija u naf li n-nies iridu jiddefendu ġittijiet tal-bnidem u jaħilsu l-Ukrajna ma jridajt ċittadinijiet Ukrajna li aħna qegħdin spalla ma spalla magħhom u aħna nikkondenaw kull tip ta' violenza li ssir kontrihom. Is-sitwazzjoni waħda serja u aħna rritu konna livell li ta' medjazzjoni Ewropea pala missjoni, jekk kif kellna fħafat ta' okkażjonijiet għax aħna rridu li konna soluzzjoni demokratika u trasparenza din il-kriżi. L-Ukrajna qegħdin jibbatuna messaġġ huma jridu huma jridu Ewropa b'saħħitha dan huwa messaġġ ċar u inekwivoku illi irridu natu kasu, nishtiq illi nara l-bandira Ewropea għawnek it-tir bis-saħħa l europa jt konvizzjoni u ambizzjoni u f'abbażi tal-żviluppi ekonomiċi aħna wkoll konna ambizjużi minn affarijiet fil-passat taħar ħames snin illi aħna qatt ma ħsibna li tagħna nagħmluhom. U aħna zammejna l-identità nazjonali tagħna meta dajna six-pack pereżempju taħdem, is-semestru Ewropew jaħdem. Dawn huwa passi ġganteski l qudiem mhux forsi mhumiex perfetti, imma l-affarijiet illi għamilna sissa juru illi hemm qed jinbet il-rkupru. U dawn kollha huma marbuta wieħed mal-ieħor. U aħna rridu nsaħħu l-impenn tagħna sabiex nkun sew naħdmu flimkien mill-qrib l-ekonomija kif ukoll band oħra jekk aħna naħdmu flimkien l-ekonomija jekk aħna naħdmu flimkien f'termini politiċi aħna nistgħu niksbu ħafna iktar milli nistgħu wieħedna. Fl-aħħar mill-aħħar il-Baġit Nazzjonali huma finali huma nistgħux nifinanzjaw biss il- politika ta' diviza biss, Sur Stefkovic ġitti eh, kif qed indini di diffiċli għalina ndiskutu għaliex ħafna daw il-pajjiżi qegħdin jagħtu inqas minn żewġ fil-mija tal-baġġet tagħhom għall-baġġet tad-difiż tagħhom. Jekk aħna mhux nagħmlu xejn wara di ħanispiċċaw weħedna. U aħna konna pjuttost inġenwi li xħad sidhimna li l-tmim tal-gwerra birda kienet daqseku li konna ħaq nistaw nal dal-bardejjem ma nħarsu lejn il-ċittadini ta' Afrika ċentrali, nħarsu lejn l-affarijiet qed jiġu l-Afrika ta' fuq, nħarsu lejn l-affarijiet qed jiġu madwarna u naraw illi aħna bħala l-Unjoni Ewropea narruħolx naqdu f'dan ir-rigward. Hemm konfrontazzjoni f'bosta postijiet u Eh, minħassu kod il-Balkani u ma il-responsabilitana jek ma ma naqdux, ma nagħmlu xejn, jek ma nagħmlu xejn ir-Russi ħajamlu minn flokna. Ejja nħarsu lejn il-pajjiżi ta' Sovjetana, tagħna, l-Ukrajna, l-Moldova, aħna interessi strateġiċi wkoll dan jista' jkun medda minn dissettat reġjonali, aħna rridu nkunu viġilanti jdu noqogħdu attenta noqogħdu sebgħin lejn jiena ta' din diġà. Mhux għall-gwerra ma biex nġildu għall-paċi, biex inkunu nħarsu niddefendu l-paċi, nħarsu l-Afrika ċentrali, ejja nħarsu lejn dak il-filmati li aħna naraw fuq television ta' kull jum, aħna ma jistgħux nagħmlu għadi waħedna, dan irridu nagħmlu billi nsaħħu illi politika komuni ta' sikurtaw u jekk aħna rridu ngħixu fuq u neżistu fuq il-park dinji. U aħna rridu nagħmlu dan biex nħarsu l-frontieri tagħna stess aħna rridu nsaħħu il-kapaċitajiet militari tagħna u il-kapaċità tagħna li naġġixxu għal um, teddit. Iżda, għamilna ħafna sistema tfadlinna xnaqtfu. Aħna għanna bżon iktar minn disa stati membri li bħalissa għedin jikontribuċu għal sekurta u difiza komuni tagħna. Aħna irridu nbidlu għaddija li xinkella mus se nkunu naqdu rwol li aħna għanna naqdu fuq il-palk dinji. Aħna irridu nirrealizzaw illi aħna din nistgħu nagħmluha fil-istess waqt li nagħtu għajnuna għal dawk il-pajjiżi li tassew jeħtiġu għajni jeħtiġu din l-għajnuna. Aħna nistgħu nagħmlu dan. Iżda ejja nerġa' nsemmi għal darbohra l-Afrika ċentrali għaliex tassew tassew xokjajt ruħi ħatta bi kbira b'dak li rajt f'qoddibi fuq televizji aħna irridu namlu dak nistgħu biex nerbu din il-kriżi, nsa namlu irridu nagħmlu aktar ukoll għal dak li huwa żvilupp u għajnuna umanitarja sabiex nejnu l-nies jiexu ħajja dinjetuza. Aħna irridu nbiddu l-istruttura tal-kapacitajiet militari tagħna, aħna rridu li konna riċerka u l-żvilupp aħjar innovazzjoni aħjar aħna m'għandniex il-mezzi li nkomplu għaddejjin. Hekk kif qed inti sew soċjefkok li ġandna bżonn iktar kapaċità militari jiena mhux li nifhem ħafna f'dan it-tab ta' tamiri li għandna bżonn, imma ngħid jafx għandna bżonn u allura għandna naħdmu magħhom jitfit biex ikollna industrija tal-armi li tkun sostenibbli biżejt li taqtejna li naqdu rwol fuq park dinja xejn kellha b'dem u se jkunna proġvi fija bil-minaħa ħadana. Aħna rridu li ikonna politika ta' diffiża b'saħħitna li ikonna il-mezzi illi nwettqu il-għannijiet tagħna u rridu naraw illi ħanibqgħu iffokati fuq ix-xogħol li għandna qudimna hekk kif għamilna fi sfidi ekonomiċi. Is-six pack kien suċċess, irnexxa f'termini ekonomiċi. Nisa nagħmlu l-istess termini difiża. Allura dan huwa waħed mill-ambizzjonijiet u l-għanijiet tiegħi għall-Unjoni Ewropea. Iżda ambizzjonijiet oħrajn jiena kif qed li qed nara x'qed jiġri fl-evoluzzjoni kontinwa jien għanna bżon nasbu ftit dwar ser namlu dwar is-sistema ta' ġustizzja fl-Ewropa. Għanna bżon six-pack fil-qasam ta' ġustizzja, eh, libertà u sikurtà wkoll. Jien mhux qed ngħid illi ħanqogħdu nindaħlu f'każijiet legali li affettwaw l-individwi iżda hemm bosta affarijiet, bosta każijiet fejn il interessi tan-nies mhux qegħdin jiġu mħarsa hekk kif inhuma l-affarijiet bħalissa għallura allura aħna jridu nagħmlu ħafna iktar milli qegħdin nagħmlu sabiex inkunu nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni għaċ-ċittadini tagħna l-Ewropa hija komunità ta' ċittadini, hija komunità ta' valuri maqsuma u allura aħna jridu nagħmlu l-għanmu tagħna sabiex insiru iktar b'saħħitna iktar maqudin sabiex inkunu nistgħu nitlu għal dak il- rwol illi aħna għanna naqdu fuq il-xena fuq il-Park Ewropew. Irridu irridu nesponu ruħuna aktar, mux għanqas, għaxin kalla uħal konna xej. Aħna rridu naqdu il-sforzi tagħna biex nimxu l-qoddim u defendu s-sovranità tal-kontinent tagħna. Grazzi. Grazzi. Fissam il-Soċjalisti Demokratiċi Sur Svoboda. aħna nappellaw il-pajizi kollha biex l eh, lura ma jżewx il-vjolenza. Is-Sur Janukovic itaqama kasi għaxini ħaġa tajba. Iżda miex aċċettabli li daw joqogħdu jitaqa' ma' dan nies u presidenti oħrajn joqogħdu jitkellmu madwar bejdan bat il-pulizija sa frattan qegħdin ehm, jattakaw iċ-ċittadini, da mhux aċċettabbli aħna nġildu konċet għall-libertà ta' dawk il-persini li qegħdin jġildu għall-valuri Ewropea. Lix dal dik li qegħdin jġildu? Eżis kollegi, dwar id-difiża, Iva, għandkom ħafna raġun. Għanna bżon iktar sforzi fil-qasam ta' difiża fl-Ewropa. Stati Uniti edha iżid iżdiet fil-attività tagħha fil-reġun Paċifiku. Ma nistawx nkunu l-kontenut minsi għal rridu nġildu kontra dan il-terrorizmu, ta' terroristiċi għax il-terrorizmu musta jitlaqna għal żmien twil. Aħna għandna bżonn sinerġija ħjar kooperazzjoni aħjar fis-settur ta' sa' sabiex inkunu nistaw. nifrankaw il-flejus il-budget nazzjonali tagħna ma fl-istess waqt fil-Gret aħna nistgħu nżidu l-sforzi ta' difiża tagħna. Jekk ħanejda moċċar, jekk għandek kważi 6000 xogħol illi huwa perikolat huwa minħabba li gvernijiet nazzjonali ma jaħdmux fl-imkien li ma jridux industri u strutturi ta' difiżi Ewropej. Dan huwa skandlu. U għanna bżonn iktar sforzi, aktar koezjoni soċjali, aktar żvilupp ekonomiku sabiex ikkonna dan l-appoġġ taċ ċittadini Ewropej. U bekk niġi għas-sitwazzjoni ekonomika. Iva, kena eh, smajna ħabar ta' sew sabiħa daw laħar żmien għaliex il- rata ta' tkabir sala 2.6 sa l Dejna għal 7% l-inqas għal li kellna mill-2008. Aħbar sabiħa ferm, bla dubju ta' xej, imma dawn huma ċifri tal-Stati Uniti, u mhux iċ-ċifri tal-Ewropa fl-Europa, laffajt mu mux daqsek kol xwartu zarek kif il-Konsil u l-Komissjoni għedin jiddiskrivu għallum. E, l-lum għanna ħafna problemi, għatfad l-inna xnaqtfu, aħna għanna bżon illi nallinjaw l-politika tanna ma' sistemi tal-kabir annuali tana. Ta eh, ħafna minn dawn l-misforzi mux jisiru minnaħat tal-konsil. Jina mort fi pajizi ta' nofsinar li tjaħabtu ċertu krizi, iktar ma jitkellem is-surreni, iktar ma jgħati intervisti, iktar ma jkunem sentimenti anti kontra l-Europa li umu jfedġu f'dawn il-pajizi li ma sunqot nindaħal bejn il-kompetizjoni bejn is-surrejn u surver xoġeb surver ħosta dak affarijom. Iżda, aħna irridu nbidlu il-politika għal-Departiment tas surren fil-Konsil qed jgħid li telf kumulattiv tal-output jasal għal 18% fil-Greċja, 9% fil-Spanja u Franza. Dan qed jgħidu l-isperti tal-Kommissjoni. U x'qed jgħid ir-Surreni, il-Kummissjoni u l-Kunsill qed jgħidu qed jgħidu l-Ispanja ħajkollhom bżonn rata ta' tkabbir annwali fl-2033 hekk qed jgħidu hemmhekk hekk ħajt tikber ekonomija. Mhux eh, biss tistemmi l-Irlanda pereżempju tistemmi l-ħalli ta' tieħor. Kif ħa nistgħu ngħixu din id-devastazzjoni soċjali mill-Greċja u l-Portugal? Li li għandhom per eżempju karitas laqdiet internazzjonali li suppost li iktar valuti hawnhekk. Kif nistgħu ngħidu? Nkeċċu n-nies mid-djarhom jekk ma jistaw iħallsu l-kera jew ma jistax iħallsu lura l-kreditu. X'inhu t-tweġiba tal-tmaqdir ta' dan mill mill-membri ta' Trojka li qalu ejja nibnu l shelter ta' dawn il-persuni li jridu nkeċċuhom mid-djarhom. Din hija realtà f'xi mill-pajjiżi pal mal greċja u din mhijiex realtà li aċċettabbli għalina hemm ħafna iktar għadija per pereżempju ma nafx kif il-Kommissjoni treaġixxi għal proposta illi jekk aħna nagħtu sanzjonijiet lil banek f'wieħed punt seba' biljun euro Għalfej ma nużawx dan il-flejjes għal-ġida kontra l-qat. Għalfej ma naqblu, naqbdu xin nitfaw fil-but tana u minn flok nużaw għal ġilida kontra l-qat. Ikun ħafna ħjar li kikun għamlu dan. ħafna ktar idea toħjan għal dak li huma wkoll politika komuni Ewropea mill-ftajin kontratwali li jinti semmejt, su President, su Viċi President. U inti u kol il-nazjonalizmu bankarju Eh, dan ukoll jizzaffen fin-nofs minn flok il-politika ta' monitoraġġ ekonomiku. U inħarsu lejn l-aspetti soċjali ta' situazzjoni fl-Ewropa llum. U ktar minn e, fuq minn 40 sena. 40 sena fit-13 ta' Novembru meta il-kanċillier Willy Brandt tal-Ġermanja skellem mal-Parlament Ewropew appella diskors vizjonarju 40 sena ilu biex joħloq l-Unjoni Soċjali u talab għall-ugwaljanza fid drittijiet u tkabbir ekonomiku. U l-lum irridu nissiltu mal-Kommissjoni mal-maġġoranza fil kunsill biex ikonna din l-Unjoni Soċjali, biex ikonna kriterji bażi soliġi fil- l-Unjoni Monetarja. Iżda minn flok nistabilixxu Unjoni Soċjali ħafna stati membri u qed nara pereżempju l-gvern Ingliż imma mhux biss. Irridu ixekklu milli jkun hemm eh, iktar mobilità fl-Unjoni, inti tista' tivvjaġġa biss jekk kien tista' taqla ħafna flus. Minflok jkollok strateġija komuni għal ġlida kontra l-faqar. Qegħdin niġġieldu kontra ċ-ċittadini tal-Istati Membri tagħna llum <clears throat> minn flok jinħolo ix-xogħol għal kulħadd u titnaqqas id-diskrepanza bejn minnu senjur minnu sinjur illum qegħdin noħolqu dawn id-diskrepanzi bejn dawn il-persuni u barranin. Il-barranin qed nitkellmu dwar barranin meta dawn niltaqgħu magħhom fl-Unjoni, dawn huma stess nies tal-istess stati membri. Ħafna stati membri għandhom u għandhom jużaw il-drittijiet tagħhom jekk hemm benefiċċju soċjali fit-turiżmu il-leġislazzjoni fuq livell nazzjonali għandha ssir fuq livell nazzjonali iżda teqirdux il-kunċett tal-moviment ħieles. Hemm żewġ kunċetti. L-ewwel wieħed jgħid ejjew nirrestrinġu dan fil-suq komuni għal servizzi u għal merkanzija, forsi għal suq komuni anki għal merkanzija ta' difiża. Iżda hemm parti oħra li tinkludi il-libertà ta' trasferiment ta' moviment ta' kulħadd ta' xogħol. Hemm parti oħra li tajt ejja niġildu kontra il-faqar, kontra id-diskrepanza fit-tħul bejn l-Unjoni bejn fl-Unjoni. Hemm nuqqas ta' fiduċa iżda għaliex mhux qed jiġu indirizzati il-problemi. Kieku kenna politika komuni iktar b'saħħita, unjoni soċjali b'saħħita, u mbagħad in-nies ħajsaħħu wkoll il-kunċett tal-moviment ħieles tal-pers tal-xogħol ejjew nbidlu l-affarijiet, insaħħu l-affarijiet u noħolqu unjoni soċjali bħala bażi ta' fiduċja u konfidenza feħda l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Allianz der Liberalen. Naddu għal liberali sul Verhofstadt. Lo nefx ringrazzja l kollegi illi huma interessati spoċċiment sur Svoboda fil fl demokratika, aħna fil-grupp tal-liberali u minħabba l-fatt illi fil-grupp tal-liberali hemm għazla liberali biss. Dal-grupp biss hemm din l għazla ovvjament. Nisda Minkejja dan nixtieq nibda l-intervent tiegħi President billi nfakkar niftakar fiċ-ċittadini tal-Ukrajna minħabba eluf kbar ta' persuni fil-toroq ta' Kiev u ma fl-opinjoni tiegħi l-aħjar tweġiba li aħna nistgħu nażaw, nistgħu nagħtu aħna għal dan il-ħsieb euroxettiku li qed jikber illum għaliex fih dan l-Europa nazjonalisti populisti qed jgħidu illi l-Europa spiċċat. Memx tama għall-Europa u tara li l-in mill-Europa fit-toroq ta' kif nies illi qegħdin jiġildu biex jingħaqdu mal-Unjoni, li jiġdu jingħaqdu magħna. U naħseb illi jien għandi fiduċa sin kollegi illi dan l-ispirtu pro-Ewropew mhux biss ser jakkem it-toroq tal-Ewropa iżda nisperaw kol fil-Kunsill Ewropew ta' ġimgħa d-dieħla. U dan ikun meħtieġ il għaliex mhuwiex kunsill tas-soltu għandna tliet ostakoli li rridu nindirizzaw f'dan il-Kunsill. Sitt xhur qabel l-elezzjonijiet tagħna, l-ewwel waħda dwar id-difiża Ewropea. Kollegi, 60 sena ilu l-Assemblea Nazzjonali ta' Franza għamlet f'opinjoni tiegħi żball kbir l 1954 kontadni bil-ħarqa iżda l-Assembleja Nazzjonali Franċiża irrifjutat il-Kumitat ta' Difiża Ewropea. U jekk tagħmel sondaġġ fl-Ewropa, l-Istati membri kollha l-opinjoni pubblika hija favur il-kunċett ta' difiża Ewropea. Kulħadd huwa favur anke fir-Renju Unit jekk hemm kwistjoni fir-Renju Unit illi naħseb illi nistgħu nagħmlu flimkien hija l-kwistjoni tad-difiża Ewropea. U naf li kien hemm min kienet jitħaq għaxa nilu wara l-gwerra tal-Iraq organizzajna ma' Franza u ma' Ġermanja dak li huma sejħu il-Chocolate Summit. l ideja kienet biex nibnu fuq dan il-kunċett bejn Franza u l-Renju Unitu nispera li 10 snin wara daw d ideat jistaw jirġaw jimbtu ila li ċertament fir rigward tal-austerità ħafna stati membri għandhom id difikoltajiet finanzjarji naħseb li mhix kwistjoni ta' kapriċ illi nagħmlu l-istess ħaġa u aħjar illi nikkooperaw dan il-mod. It-tieni hija l-governanza, hija l-arkitettura ta' governanza ekonomika nixtieq nitkellem sul-Kummissarju Inti għawek ħarist l-arranġamenti kontrattuali li dawn il-Parlament ma jridux, ma jridux il-konċett ta' kontratti l-ideja bejn il-Kommissjoni u stati membri rridu namlu forma ta' kontrat fejn fostom ċertu riforma ta' pensjonijiet jew xogħol għandhom jiġu imposti. Din is-sistema ta' arranġamenti kontratwali hija it-tmim tal-Ewropa ser toħloq reżistenza fi kwalunkwe stat membru fejn inti hija twettaq tari arranġament kontratwali għaliex dan ser jiġi konsidrat bħala intrużjoni mill-Ewropa f'riforma nazzjonali. Aħna qednija diġà diversi membri fisem il-Parlament u inti xorta għadek twebbes rasek din l-idea. Il-Kommissjoni għandha tħares idea toħra, l-istess ideat tal-Parlament tal-Convergence Guidelines għandha tkun il-konverġenza li huma applikabli għal 28 stat membri kollha kemm huma u għal 17 l-istat membru tal-Eurozona. Dawn il-Convergence Guidelines għandhom konsegwenzi differenti f'dawn id-diversi stati membri b'riformi differenti iżda jekk joġbok għal darba dejjem ejjew nieqfu minn dawn l-arranġamenti kontrattwali qed tagħtu l-impressjoni li l-Ewropa u l-Kummissjoni qiegħda tindaħal u timponi riformi speċifiċi fil-waqt li din hija kompetenza tal-Istati membri nfushom. Fl-aħħar, Sur President, it tillet punt tiegħi dwar l-Unjoni Bankarja, l-ewwel nishtiq nixtieq ngħid li dak qed preċedentement fil-plenarja naħseb illi mingħajr din l-Unjoni Bankarja ma hemmx soluzzjoni għal din il-kriżi. Ħanaraw l-istess sitwazzjoni fil-Ġappun, perjodu ta' ta' staġnar ekonomiku għanna bżon. Unjoni bankarja vera mhux biss koordinament laxk ta' mekkanizmi illi ma jistawx jaħdmu. Mannix bżon sistema intergovernattiva, għanna bżon ta' sistema interkomunitarja u li rajt fil-gazzetti ta' dolodu l-eżitu ta' l-ekofin ta' tal-biraħ hija għal darboħra sistema intergovernativa li nispera dan il-Parlament għat muser jappoġġa. U għanda tkun sistema li se titħallas mux se titħallas mill-kontribwent, iżda li titħallas mill-banek infusom. Iżda, jekk din hija sistema li tkienet fil-passat ħajkunu l-kontribwenti li se jħallsu. Il-banek irridu jħallsu għabbażi tal-profil tal-riskju tagħhom. Nispera li aħna f'dan il-Parlament nistgħu nagħtu l-appoġġ għal proposta tal-Kummissjoni il-konklużjoni tiegħi, Sur President. Nispera l ekofen tal ġimgħat dieħla u ċertament is-Sur Kummissarju il-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa d-dieħla illi jkun hemm illi l-ispirtu Ewropew jista' jirbaħ kif qed jirbaħ l-ispirtu Ewropew f'Kiev illum il-ġurnata. Grazzi. Vielen Dank, Herr Hofstadt. Es gibt eine Frage an Grazzi Sur Verhofstadt. Għanna mistoqsija. Missur Odi. Sur Odi jek joġbok. Sur kollegi, inti semmejt il-rappresentanzi ta' dak il-periodu. Franza, l-Europa, għadha ma kienieċ l-estent taħseb il-lum il-ġurnata l-Unjoni Europea tista taċċerta id difiza tal- popli tagħna tistgħu toħolqu difiża Ewropea mingħajr l-istati l-kbar li għandhom l-ikbar armati fid-dinja taħsbu li tistgħu sinċerament illum l-Ewropa hija lesta għal dan? Grazzi Sir Rodi, kollem ngħid li d-difensa Ewropea għandha tinħoloq il għaliex ma nistawx ikonna sitwazzjoni eh, illi Inħansu għalija separatament l-Unjoni Ewropea llum jonf u 42% fid li jonf u l-Amerikana li l-Amerika għandhom livelli ola aħna nofqu 42% iżda namlu biss 10% tal-attivitajiet li għamlu l-Amerikani. Fil-prattika aħna kważi ħames darbin inqas effikaċi fuq livell militari mill-Amerikani. Bekk huwa ċar illi rridu nkomplu għabbażi ta' semalo li bil bej Franza u l-Renju Unit biex noħolqu komunità ta' difiża jiena qed nipproponi jiena kontem ma' xirak 10 snin ilu jiena nipproponi illi nkomplu f'dik it-triq u nibblokkaw l-idea li konna 28 sistema ta' difiża differenti. Kollegi, jiena tew pjaċir illi issa illi il-forzi speċjali issa ħakmu l-uffiċini tal-rezistenza ta' Kiev, issa il-Parlament fl-axħar id-deċida li wieġeb. Naħseb li aħna stajna neprevjenu tali situazzjoni bil nibatu delegazzjoni jitnu wissa, jitnu pieċir li ħana għamlu għek. Un adottaw rezoluzzjoni għal dan. Kiev għandu ċertu kif hija wirja tal-waħda mill-djufijiet tal-Unjoni. L-Unjoni ila tissilet biex tiħu direzzjoni dwar l-Ukrajina. Dawk li jridu id-demokrazija fl-Ukrajina nispera li mhux ser ikollhom iħallsu għal dawn il-divizjonijiet dwar difiża ta' sigurtà dwar sigurtà dwar politika ta' sigurtà u difiża ma nirdux impoġġu l-affarijiet f'sekwenza ħażina ma nafux fejn din toħodna f'5 sa 10 snin oħra. Ser nitalmu mill-intervent militari tagħna mill-Operation Atalanta l-intervent Franċiż eh, ġewwa l-Mali u l-irtirar ta' truppi mill-Afganistan. Jekk għandu jkonna politika komuni rridu nitalmu mill-passat tagħna, anke fid-dawl tal-nuqqas ta' finanzi, fl-Unjoni mannix bizzejiet flus x'nofqu fuq politika soċjali u biex insolvu l-problema tal-qat fost iż-żazax fl-Unjoni. L-idea ta' finanzjar ta' drones mill-budget komunitarju jħassibni u najt fuq li ma' pjaneta edin nejxu. ċertament mussa nakkwistaw il-nis dwar ġustizja ma naħsibx li ma nafx kemm il-darba iddiskutejna l-Unjoni Bankarja. Kiku ma kienx għall-Unjoni Ewropea u Sur Sven Giegold u Filip Lombert li għamlu l-kampanji tagħhom mhux se jkollna l-ewwel pilastru ta' Unjoni Bankarja u Supervizjoni Bankarja li jekk ikun tajjeb għal ġustizzja fl-Unjoni hija fond ta' rezoluzzjoni u fond ta' rezoluzzjoni finanzjat mill-banek. U dak ukoll għadu ma ġibx fis-seħ minħabba ħafna pożizzjoni sur Verhofstadt ukoll esprima dak li huwa meħtieġ għall-istabbilta tal-euro. Għanna bżonn politika komuni ekonomika fiskali dak li proponejt inti Sur Šefčovic. Huwa l-oppost. tixtieq li jkun hemm l-istess sitwazzjoni fil-Greċja. Il-Greċja kienet lesta biex tirriforma. Għanna bżonn ta' iktar pajjiżi illi jixtiequ jirriformaw, jitilfu kwalunkwe fiduċa fl-Europa u natu lok għal iktar populizmu Din hija sitwazzjoni anti-Ewropea, anti-demokratika u l-grupp tiegħi qatt muserja poġġa. Grazzi, Signora Harms, Sur Canavan, konservativi. Grazzi, tkellimna dwar politika Ewropea f'din il-Kamra, illum nixtieq nikkonċentra dwar politika ta' difiża. Meta nitkellmu dwar difiża fl-Ewropa, l-avviċinament xira għandu jkun wieħed ta' kooperazzjoni, kapaċità, kompatibilta. U dan huwa l-approċ li l-Ewropa żviluppat għal 60 sena taħt il-NATO u il-NATO hija alleanza minn dan kollu għaw minn rid jimmina l-importanza tagħha permezz tal-CSDP. Dan se jkun duplikar ta' xogħol biex jinħoloq Armata Ewropea. Ovvjament in-NATO għandhom bżonn jimmodernizzaw fl-1949 meta nġibet fis seħħ l-ewwel segretar ġenerali qal illi r-rwol tagħha kien biex jinżammu ir-Russi il barra l-Amerikani ġewwa u l-Ġermaniżi fil-baxx. Illum l-anijiet huma differenti. Iżda is-saħħa tan-NATO hija hija r-relazzjoni transatlantika li hi tikkonċerna xorta rridu nżommu l-Amerikani, il-nżommu ma' l-Amerikani, illum din hija għada relevant illum, sfortunatament taħt il-President Obama, l-Stati Uniti issa qiegħed jiffoka strateġikament lejn il-kosta tiegħu tal-punent. Illum rridu niffformaw difiża komuni Ewropea iżda tali pjan ma jistax isir l-għolet tax ħafna stati membri mandomx risorsi. Il-NATO tomfo triljun dollaru fuq il-difiża, żewġ terzi jorġinaw mill-Stati Uniti u il-komplement jintnefqu minn stati membri 70% jintnefqu minn erba il-Renju Unit, Franza, Ġermanja u l-Italja. Ma jkunx jimessax jkunem ikun hemm Ewropea illa lexaw ftit pajizi li qed jagħmlu tagħhom. Iżda kieku nonfqu l-infiq tagħna laqas jibda ma l-infiq li għandhom l-Istati Uniti. L-Istati membri mhux se jagħtu kontroll tal-assi tagħhom lejn sede Ewropea tad-Difiża. Aħna nibqgħu barranġament intergovernattiv fejn hemm ukoll diversi pajjiżi li jikkooperaw bħalma jagħmlu n-NATO. Aħna ħannaqsu r-riżorsi disponibbli għal diversi kapaċitajiet militari dawn huma riżorsi li nistgħu nonfqu fuq hardware, taħriġ, iktar milli noqogħdu nilabu bil-soldati tat-tojs. L-ewwel marridu nżommu f'moħħna huma t-truppi tagħna kulħadd għandu ir-rispett għal l-armata ta' pajizom u nishtiq insellem il- il-truppi Ingliżi dawn in-nies jiġġieldu jiġġieldu għal pajjiżhom u għal pajjiżi għal reġina tagħhom. Verament nistgħu naħblu illi dawk it-truppi ser ikunu disposti jiġġieldu għal bandiera Ewropea wkoll? il pajzi Ewropej għandhom storja ta' kooperazzjoni bilaterali, multilaterali din għandha titkompla, irridu naħdmu flimkien fejn hu possibbli ċertu nuqqas strateġiċi se jiġu indirizzati permezz ta' dan l-approċ li diġà jsib postu fil- l-Smart Defense Initiative tan-NATO, fil-missjoni tan-NATO per eżempju, mezzi ta' trasport tal-Renju Unit ġew skerati flimkien ma' dawk Franċiżi Iżda dawk it-tipi ta' miżuri kooperattivi ma jeħtieġux burokrazija fuq livell Ewropew għall-implementazzjoni tagħhom kull m'għandhom bżonn ir-rieda tal-istati membri konċernati. Dik ir-rieda mhux dejjem kienet hemm fl-istati membri kollha. L-iktar meta rajna diviżjoni fil-inħolqot fil-gwela tal-Iraq. U rejna b'mod ċar il-għala L-indipendenza nazzjonali hija kritika għal diversi stati membri dawn iż-żminijiet ma nistawx ikollna żewġ organizzazzjonijiet ta' difiża għandna istituzzjoni waħda illi zammet kollox fostu għal 60 sena fl-Europa, tinkludi il-regolazzjoni transatlantika ta' sigurta, u l-lum tirrappreżentanza ti rappresentanza l-ikbar ta' ta' sigurta għal seklu 20. Kull passi li nieħdu lejn difiża komuni Ewropea qegħdin immorru pass lura minn NATO illum. Meta l-istati mhumiex dejjem liberali demokratiċi rridu xorta waħda nibqgħu ma' udin ma' mal-Amerikani irridu nitalmu mill-kriżi ma ridux noħolqu iktar nases irridu nifokaw iktar fuq dak li jaħdem, mhux li noħolqu iktar burokraziji il-NATO jaħdem, ejjew, inżommu maħħom u nipprova ma naħolqux armata Ewropea mill-bib ta' wara. Dwar difiża fl-Ewropa l-approċ għandu jkun qed ta' kooperazzjoni, kompatibilità u kapaċità kif għat fil-bidu. Grazzi. Das hat jetzt für die Vereinigte Linke Frau. Grazzi, issa fisem il-gwe Signora Zimmer. President, Signori. Il-bera l-organizzazzjoni għal proibizjoni tal-armi kimiċi irċevit il-premju Nobel Għalix ma nużawx il-summit li se jkonna l ġemad diħla biex niproklamaw il-vizjoni il-vizjoni tal-Unjoni Ewropea u fejn hija sejra. L-Unjoni Ewropea tista' tagħmel kontribuzzjoni lejn id-disarm mad-dinja kollha. L-organizzazzjoni għal proibizjoni tal-armi kimiċi diġa arnexxila teqret 80% u issa għandha qudiemna sitwazzjoni diffiċli f'pajjiż illi bħalissa dejjem il-gwerra ċivili biex naqirdu il-armi kimiċi hemmhekk. Se norganizzaw Eh, Pero minna ħal-oħra s organizzaw summit biex nitkelmu fuq l-armamenti. Dan huwa eżattament il-kontrarju ta' dak li għanna namlu. Għandu jkollna summit għal-paċi, mux għal-lobbyisti tal-armi. U nis l-Europa ma jifmux dan mux qed jistennew minn għanna. Isna qed nejxu f'univers parallel. Għanna eh, għanna krizi u reċessjoni u nitkelmu fuq fu kif nistaw namlu biex nsaħħu id-difiża tagħna u l-armi tagħna. Bla dubju rridu ninvestu uh, f'sistemi iktar uh, uh, iktar importanti għalina. Diġa hemm ftit flus, mhux sorpriża illi qabel is-summit e, e, e, nibdew ngħidu li t-tfadil huwa kollox postu għax ma jistawx jinvestu iktar ehm, jiena personalment naħseb illi għawnek munix, għawnek għet namlu bieċa xol ta' ġen, ma nistawx aħna nġibu ruħna un reagġiċu b'dan il-mod daqsek irrazzjonali. E 26 miljon euro kull sena jintefqu fuq l-armi. U dinja gwer hija ħafna iktar minn dak li eh, jintefaq fuq il-budgets nazzjonali. Eh, Emmin jitkellem fuq 130 miljon li nistaw nifrankaw. Pero jina nista naħseb li nistaw nofqu inqas kull imkien jekk dan noħduħ fuq il-konklużjoni tagħha jekk il-politiċi ikollhom il-koraġġ tal-opinjoni tagħhom jgħidulhom lill-lobbyist dak li e, iridu jiksbu. Imma l-kontra qed jiġri huma l-lobbyists li qegħdin jgħidu lill-politiċi e, x'għandhom jonfqu u l-politiċi m'għandhomx il-kuraġġ tal-konvenzjonijiet tagħhom. Inna 30 sena għaddejjin u l-konflitt għadu għaddej. U hawnhekk din inħarsu lejna situazzjoni b'mod inġenwu u nitkellmu fuq eh, eh, politika ta' difiża aktar effiċenti. Meta ninvestu fl-armi fuq livell nazzjonali u Ewropew aħna edin eh, kull ma edin namlu edin namlu escalation tal-ħtiġi ta' difiża ta' kull pajis u edin namlu propju l-kontrarju ta' dak illi jgħati s-sikurtà li ċittadini dan huwa dak li nixtieq inwissi jena. U t-tini nixtieq niġbed l-attenzjoni għal punt ieħor illi jekk aħna ma nħarsux lejnu nuqqas ta' bilanċ ta' bilanċ eh, fl-Unjoni Ewropea ma ħniex nimxu il-qudiem u essenzjalu eh, illi il-Konsilli għamlu iktar pressjoni fuq il-Ġermanja biex ineħħu l-izbilanċ li jeżisti. Aħna mannix ikolna, sakemm ikolna s e, e, surplus fil ġermania u dejn f'postijiet oħra u dan l-izbilanċ fil-finanzi, għatman ħanas nħorġu mill-izbilanċ għatma sanħorġu mill izbilanċ ekonomiċi. B'faraġ, grazzi. E, naf li jisa wasal l-istagġun biex nitkelmu fuq il-miliet, ma jena nishtiq niftaħ fuq il-21 ġurnata li baqa biex niftħu l-bibin għal popli tal-Rumanija u tal-Bulgarija foqra. E naturalment fil-politika e, fil britannika. Fil-Renju Unit, ħafna drabi l-politiċi mandomx profilo li bizzejet, e, il-brigadier Jeffrey Van Orden, konservattiv, kien il-rapporter għal biex il-Bulgarija titħol fl-Unjoni Ewropea u biex ikollna bib miftuħ totali għal dawn in-nies. Għal da stant nifraħlek, eh, Brigadier Van Orden, nixtieq li ngħid il-kulħadd il Eh, minint u anki George Evans xifisser il-ċaqliq eh, eh, ħiles, ifisser il-kura blaħlas, edukazzjoni blaħlas, aċċess blaħlas għas sistema tal-benefiċi niftħu l-bibin għal gangs kriminali u għal fejgins ta' dawn ġranet illi edin jajdu l-kulħat illi Londra hija l-iktar belt ta' suċċess u internazjonali fl-Europa. Diġa situazzjoni ħażina Eh, tanti ħazina illi 92% eh, eh, tal-prime tal-krimini f'Londra kien fidejn ir-Rumeni. Jina minix razzista naf illi hemm ħafna nies li jiġu mir-Rumanija u mill-Bulgarija li huma nies deċenti li rridu jaħdmu bis-serjetà u jtejbu l-possibilità tagħhom imma il-ġal ħires ma ħdimx l-Unjoni Ewropea issa jekk għandna il-pajjiżi foqra. Persuna jiġi mill-Buk Bukarest jaħdem f'Londra u jkollu l-beneficju għat-tfal u għandu zewġ tfal f'pajizu. Dak il-flus eh, fil-fat u ħafna iktar milli jista jaqla billi jagħmel xogħol eh, eh, umli ġo Bukarest u għalhekk hemm ħafna nies li jridu jiġu f'Londra jena għattal ħafna żmien u anki eh, l-Ingliżi jaqblu illi issa biżejjed. L-80% eh, tal-persuni fl-Ingilterra ma jridux illi jiftħu dawn il-frontieri. Mux ġust u mhuwiex ġust ta' dawk li jaħdmu qed iwassal għal eh, pagi iktar baxxi, qed iwassal għal iktar għad fost iż u biex jifret il-komunitajiet. U mhux t-spicċa l-kwistjoni għax il-Prim Ministru tagħna Sur Cameron bil apporċ tal-Labor u tal-Libdem qed jipprova jestendi dan il-prinċipju tal-frontieri miftuħa mill-Atlantiku għall-Urali ifisser li pajjiżi anki bħal Kazakistan bħal ukrajna e, e, meta jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Jiena qed nara illi Tony Blair bħalissa qed jgħin lill-Albanija biex tidħol fl-Unjoni Ewropea. Jiena nawguralhom e, suċċess. Għaw min qed jipprova idaħħal it-Turkija fl-Unjoni Ewropea wkoll. Il-messaġġ tagħna hija eh, il-Turkija eh, illi eh, bl-Inglis Turkija u Dundjan użaw l-istess kelma u qed jgħid li Dundjan u għal-Milit u mhux għall-Unjoni Ewropea. Ħafna nies hawnhekk kienu jibatu l-bombi fis sirja kieku l-Europa kella l-kapacità. Nirringrazzjaw l-Alla li mannix dik il-kapacità il-votanti se jkollhom eh, il-possibilità li jitkellmu f'Mejju li ġej. Jien naħseb li se jkun hemm eh, terremot fil-politika eh, tar-Renju Unit f'Mejju li ġej. Grazzi. Mistoqsija Mr. Bronz. Ja, Sur Bronz. Mr. Sur Farax, inti għettajt li inti kontra l-immigrazzjoni, jelu, ettajt li inti kontra l-immigrazzjoni. Fl-4 ta' meju tal-2010 fil-programm Daily Politics għat illi illi eh, għanna noħorġu 250.000 permess ta', ta xogħol kull sena. U issa qed tirreferi għar-Rumeni illi qed tajt li huma responsabbli għal ħafna reati f'Londra. Infatti ma stajtx tkun iktar speċifiku. Dawn kienu ċittadini rumeni ta' oriġini Roma. Grazzi Sur Bronz tal-mistoqsija. Jena nishtiq niċċara ħaġa lilek. L-UKIP miex kontra l-immigrazzjoni. Aħna nilqawa l-immigrazzjoni, aħna rriduha l-immigrazzjoni. Però rridu sistema ta' immigrazzjoni bbażata bħal dik tal-Awstralja. Illu għajdu li rridu n-nies li għandhom ħiliet xiġibu f'pajjiżu. Ma rridux n-nies illi għandhom mart <clears throat> li qed imutu ma rridux nies bil-records kriminali. Naturalment, eh, anzi fl-Australja kien wieħed mill-prerekwiziti da u, u fuq il- il-rakkomandazzjoni e-, e-, tagħna aħna maħnix diskriminatorji, aħna kull ma rridu nikkontrollaw il-frontieri tagħna u ikona regoli għal-demokrazija tagħna bħala membri tal-Unjoni Ewropea tagħna ma nistgħux namluħ. Issa nerġaw nitkelmu, nerġaw l-ura fuq il-Kunsill Ewropew nispera. Is-Sinjura e Le Pena da ma waslitx, mela dana jfisser li nista nati il-mikrofonu lil Elmar Brook għal-grupp EPP. President, eh, rappresentant tal konsil Komissarju, kollegi. Kemtejn fuq l-Ukrajina. <clears throat> Meta narawx ġara il-biraħ. U rajna l-inizjattiva li tihdet mis sinjura Ashton. Allora nistaw eh, najdu illi il-portira tal-ħadit għada kwestjoni u il russja ħaditilhom eh, l-om il-libertà l ukrajni u għana ma nikonsidrawx li dinja ħaġa ċettabli, għana naqbel ma' Sinjura Harms Din hija kwistjoni importanti fuq ir-relazzjoni tagħna mar-Russja. Il-kwistjoni ta' CFDP, CFSP <clears throat> hija ta' importanza kbira hawnhekk aħna favur in-NATO. Naħsbu li n-NATO għanna bżonna għal sekurtà kollettiva, pero hemm ċerti kapaċitajiet li rridu niżviluppaw u nutilizzaw l-industrija tal-armamenti Ewropea trid tiżviluppa b'mod illi ma nkunux dipendenti fuq oħrajn. Jekk aħna għandna kooperazzjoni strutturali, eh, allura jkollna l-kapaċitajiet Ewropej tagħna u minn bil-budget tagħna rridu nippruvaw illi aħna nistgħu niżviluppaw din kapaċità mingħajr ħafna burokrazija. Dawn huma affarijiet importanti u sinifikanti ma nistgħux aħna nistennew li l-Amerikani kull darba jajnuna eh, biex nirsolvu l-kwistjonijiet fil-territori eh, ġirin Rridu naraw anki l-istatistika ta' dak li qed jiġi minn fuq għandi l-impressjoni hawnhekk li eh, l-politiċi kollegi qegħdin jitkellmu fuq dak li qegħdin e, jonfqu fil-pajjiżi kollha u fir-reġuni kollha. Imma hawnhekk iridu noħolqu iridu noħolqu Eh, din il-kooperazzjoni u kapacità irridu nibdew mhux inħallsu imma irridu noddu fuq xena internazjonali. Aħna qed nippruvaw nippromotu eh, il-patta stabilità u ekonomiku six pack u two pack biex noħorġu biex ix-xogħol tagħna fil-parlament tagħna u miktar eh, nimbuttaw riformi fl-istati membri biex nsaħħu eh, dawn ir-riformi. Parlament Ewropew biex niddeċidu fuq il-guidelines komuni fuq dawn il-punti u flimkien mal-parlamenti nazzjonali irridu nizguraw illi il-qafas komuni jiġi maħluq eh, u bieħ nkunu nistgħu mbagħad niddeċidu u nimplementaw riformi. U l-parlamenti nazjonali irrid ikollhom l-ownership ta' dan il-programm. Eh, dan huwa importanti ħafna. Dan huwa l-uniku mod biex nimxu l-qoddim fil-kompetitività u fil-politika soċjali. U l-aħħar kelma, President, meta tkismajt is-sur għajt illi ma rridux iktar Ewropa ma rridux iktar immigrazzjoni. Dina hija populizmu eh, kontra n-nis vulnerabli. L-Unjoni Ewropea għanda l-istrumenti fija biex tejn l-nis li mandomx pimpik, li mandomx sikurezza soċjali. Billi nwaqfu dawn il-persuni mill jidħlu f'pajis u li jibbenefikaw mill-protezzjoni li teżisti f'pajis, dan huwa sempliciment atteġġament eh, populista antidemokratiku. Grazzi, Sur Brok. Sur Brok, <clears throat> E sur Dartmouth jishtiqja millek mistoqsija. Taċċetta il-blue card Iva. Sur Darsmet. Sur Brok, grazzi tal-li accettajt il-mistoqsija. Sur Brok, inti użajt il-frazi l-Unjoni Ewropea tiżviluppa kapacitajiet. Ħafna drabi għattu da. Dan jfisser illi inti tixtieq li jkun hemm eżerċitu, armata Ewropea, eh, eh, Air Force u Navy Ewropew. Sur Brock, tixtieq rispondi? <clears throat> Kollega, ma eh, ħaġa li il-kondizjoni diretti jeżistu ma li l-Unjoni Ewropea joħolqu fi setturi differenti. il li aħna ma nistax ikonna armata Ewropea Eh, mill punto di vista ġenerali il-Parlament kien ikun kontra tiegħu da, imma fil-politika eh, Ewropea hija kwistjoni differenti. Eh, e Il-kwistjoni hija biex nifrankaw l-ispiża entkom fir-Renju Unit minn tkomx pożizzjoni li tkomplu tiffinanzjaw dawn l-operazzjonijiet. Imma aħna jekk ir-riżorsi nagħmluhom flimkien fl-Ewropa nkunu ħafna ħjar, dana fl-Ewropa ngħidulu aħna pooling u sharing fil- eh, eh, fil- eh, CFDP biex niżviluppaw il- kapacitajiet fl-imkien biex nibbenefikaw fl-imkien, biex intejbu l-performance tagħna u bekk l-istati zaru kol jistaw jisiru eh, partit importanti internazjonalment. Essur Gualtieri, grazzi President. Jiena nishtiq inkun najt li dan il-Parlament se jagħmel vigilazzjoni kontinwa jekk il-metodu tal-komunità jiġi rispettat. Umbat fuq il-ftejm kontratwali li jidher li huwa l-uniku riżultat ta' eżerċizzju li kien qed jimmira biex joħlo eh, roadmap għall-Unjoni Fiskali u Ekonomika. Dan jidir li li għafti twis u jidir li illi ftejm veru fuq il-prinċipi fondamentali mhuwiex ġej Eh, koordinazzjoni imsaħħa fuq il-politika ekonomika tista' tasal biss bl-inċentivi. Imma l-Istati membri ma jistawx jiddefinixxu in-natura u l-entità ta' dan il-mekkanizmu. U bekk eh, bl-istrateġija f'żewġ żminijiet irridu ftejn fuq il-kontratti llum, però u bat fuq il-mekkanizmu solidarità irridu ngħaddu għal għada. Ma kif nistgħu aħna ikollna kuntratt vinkolanti mingħajr inċentivi? Eh, il-loġika kontratwali miex konvinċenti laqqas. Hija loġika żbaljata eh, eh, illi tista' tkun qawwija ma dawk li huma dajfin u dajfa ma dawk li huma qawwin qed tinsisti fuq il-politika tal-offerta meta fil-fatt il-kriżi għal kriżi tat-talba qegħdin ninsistu fuq kontenuti illi għandhom ikunu kwistjonijiet ta' kodeċiżjoni. Eh, aħna lesti eh, naqdu r ruol tagħna, però jekk il- rizultati u jekk il-prinċipi tagħna mhux se jiġu konsiderati, il-ftehim kontrattwali jekk jgħaddu mill-Kunsill Ewropew se mhux se jkollhom jgħaddu mbagħad mingħand l-approvazzjoni tal-Parlament. Grazzi. Issa Sur Watson għal żewġ minuti. President, l-awla għandha tilqa l-impenn tal-Kunsill Ewropew biex toħloq CFDP. Din il-politika għandha tibni fuq il-xogħol tajjeb tal- komitat ta' sigurta u ta' difiza. Il-sucċess għandu jkun bazat mux fuq il fuq headquarters militari u mux fuq il lan komuni. Politika effettiva tkun bazata fuq bazi industriali u teknoloġika bil-fondi Horizon 2020 se jużaw il l-istrumenti tal-finanza, tal-ġustizja u tal izvilup terġa toħloq il u billi tamel bilanċ dit fil-alleanza biex ikun hemm ħsħubija ta' kummerċ ukoll. E, strategija ta' sikurta marittima, e, cyber security u sistema satellitarja. Dan għandhom ikunu e, priorità fuq id-drones rridu najdu verament kemm edin iżidu s sikurta tal-Istati Uniti. il konsell Ewropew mandux mandux ipoġġi il-politika enerġetika ineħi l-importanza tagħha. Il-pass għall-enerġija nadifa hija essenzjali għas-sikurtà għall l impatt tal-tibdil klimatiku għall-indipendenza mir russja Il-Kunsell aħjar ma jsegwix il-Kunsell ta' Sur Svoboda. E sur Svoboda attakka l-surren e, għal-politika e, ta' bilanċi <coughs> biex eh, nimxu iktar eh, lejn il-djun biex nikkondannaw it-tfal għal eh, djun ta' misirietom għal politika ta' Gordon Brown Zapatero u Oland. Grazie, signor Watson. Tiene dos palabras. Grazie, signor Watson. Zuċ minuti, signor Kronberg. Mimri onorevoli, il-limitazzjonijiet finanzjarji għedin jilemetawna u dan għandu impatt ħażin fuq il-kapacitajiet difensivi tagħna ma dan impatt negattiv effettwana ħafna iktar minħabba koordinament f'ir ħafna u kooperazzjoni f'ira bejn l-Ewropej stess. Il-grupp tagħna jemmen bisih il-sikurtà tagħna f'pajjiżna jisserraħ fuq il- fuq id-difiża Ewropea Komuni. Allura nixtiequ nitolbu l sati membri illi jagħmlu weda għal biex jimpenjaw ruħhom għal kapaċitajiet eh, difiżi biex innevitaw il xogħol doppju kapaċità żejda biex kol iktar effettiva tal-industrija eh, u jkun hemm kornament aħjar. Għandna bżonn semestru Ewropew għal kusenijiet eh, ta' difiża, għandna bżonn iktar koordinament fuq il-livell ta' industrija permezz tal armonizzazzjoni tal-standards u ċertifikazzjoni tal-tamir tad-difiża. Dak li aħna ma neħtiġux huwa l-esportazzjoni u xiri ta' eh, drones autonomi li jistaw jaqtlu f'ambjent ħażin. Aħna rridu eh, nevitaw li kunem dawn id-drones f'reġim kontrollat mill-armi bħal mija il-sistema ta' esportazzjoni tal-Unjoni Ewropea u minn tratrat globali fuq il-kommerċ tal-armi. Aħna wkoll nsaħħu it-talba tagħna biex insaħħu il- il-pakket ta' difiża u armi u il-kummerċ dan ir-rigward. Aħna rridu eh, nsaħħu il-kooperazzjoni koordinament mal Stati Uniti f'dak aspetti ta' difiża għal dan il-ingaġġament ta' sew serju. Grazzi. Iżax minuti s-sur Van Orden. Fil-fat għadna kif skoprina da brigadiri ġifiri fidejk. Fil-konsil ta' ġimma diħla ktar ilu jgħajt illi huwa d-difiża tal-konsil. Li jtimex il-qoddim fil-qasam ta' difiza u sekurta. Aħna smajna l-istess l-istess kantalini mill-Komissjoni u l-Konsil, imma sa fejn nista' nara jien il kontenu ta' difiża għalġimgħa diħla parti ta' lista ta' xogħol ta' li għamlom jagħmlu id-dar il-Komissjoni hija pjuttost modesta. Tieħdu xi tieħdu bħala deċiżjonijiet dawn serji ta' dew Ministri ta' Edukazzjoni tal-Esport fil-Konsil ta' 25 ta' Novembru ġifieri l-mistoqsijiet il-Konsil u Komissjoni hija xim deċiżjoni importanti fuq id-difiża qed se tittieħed mill-kapiet ta' stat fil-Kunsill iġimgħa d-dieħla. Jiena nemmen fil-fatt illi fuq il-politika difiża komuni issa l-affarijiet dew iduru għal fuqna għal-kapitali għal-menu għal-kem għadda neħxu f'dinja tal-ħolm f'dan il-din il-kamra. il kamra aħna m'għandniex rieda għal politika ambizjuża militari issa ix-xejra issa mbidlet għall attivitajiet ċivili l dak li huma prevenzjoni tal-kriżi għajnuna umanitarja kif ukoll rikostruzzjoni ta' wara l-konflitt. Biċċa ħabbira minna inna niġġieldu nistiltu għal dan it-tip ta' bidla sabiex l-Unjoni Ewropea fil-fatt kun sorta ta' maġġa sura ta' nies termini ta' li tkomplimenta mhux tipprova tikkopja il-saħħa militari tan-NATO kien enet tassew triqtwila biex naslu saw rajna l-Unjoni Ewropea prova daħal il-marka taħħa istituzzjonali fuq sfirxa sħiħa tal attivitajiet marbuta ma' difiża u għat-torb titlef u taħli esperti illi diġaw huma stabiliti fi NATO. Ftit il-missjonijiet ta' CDSP kienu tajbin għal jekk inti tħares lejhom kienu sura tanies fil-fatt il-dawk li kunu tajbin kienu fil-fat ċiviljani. Aħna daħanna l-pajpijiet imma memx li l ma Grazzi. Yes, uh, signor Van Orden. Grazzi, Sir Van Orden. Minuta għassur Huntis. Għazis kollegi, aħna unnek kħedin nitkelmu dwar aħna nitkellmu dwar il-fatt illi il-kompetitività qed jirbaħ hawnhekk fuq kollox. Aħna darba li jmiss nitkellmu dwar sitwazzjoni finanzjarja tal-Unjoni Monetarja, aħna kellna l-ewwel l-ewwel toma tal-gvernanza ekonomika tal-budget ġdid mhux se jitkellmu dwar riżultati katastrofiċi ta' din il-linja ta' politika mhux se jsemmu pereżempju punt 15 miljuni ta' qiegħda fil-Greċja mhux se jsemmu li hemm ħafna ħafna djar m'għandhomx dawl fil-Greċja mhux se jgħidu li l-Greċja li huwa taħt kontroll ta' istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea pajjiż fejn is-sinjuri jistgħu jkomplew jistanaw u il-foqra jiftaqru. Ah, inti, sur President, il-tip ta' Unjoni Ewropea, din it-tip ta' konsil ma jistawx reagġixxu għall-interessi tal-poplu Ewropew. Aħna bħala naħa tal-xelluk ħankomplu nissiltu għall-Ewropa ta' solidarjetà u demokrazija. Iva minuta u nofs kollega Paksas. President, kollegi. Il-ġenda tal-Konsil jisemmi ħafna kustanijiet importanti marbuta ma' tkabbir ekonomiku impjek dan ser jiddiskuti l-Unjoni tad difiża u l-ħolqin tax-xogħol imma il-taħdidiet għadhom ma waslux għal riżultati tanġibli u għandu jiġi konkluż illi il-riżultati li aħna xtaqna ma kisbux din il-sena. Aħna rajna li l lezzjonijiet neċessarji ma kinux appoġġati mill-riforma ekonomika meħtieġa, miżuri meħtieġa għal SMEs ma kinux biżejjed. L-unika tip ta' konsolazzjoni kien ġej minn impjieg staġjonali Hawnhekk qed niddiskuti kwistjonijiet ta' miżuri temporani. Fix-xitwa il-problemi saru iktar iktar akuti għar, marwa l-għar, u eh, aħna naraw riżultati ta' dak li qed jiġri hawnhekk fis-sajf ta' sena dieħla meta ta' rata ta' impjieg fost taza żgħażagħ tela mola sema. Aħna rridu nifukaw fuq il-kwistjonijiet li ġejjin. Il- miżuri speċjali għal negozzi illi għandhom jiġu mħedġa illi pjegaw nista 30 sena għajnuna finanzjarja l dawk il-persuni li qegħdin jixtru l-ewwel dar tagħhom. Importanti wkoll illi innaqsu il-pis ta' taxxa fuq il-ħaddiema. il ħaddiema għaliex familji li jaħdmu jridu jintaqġu taxxati l-inqas possibbli. Grazzi issa minuta u nofs is-Sinjor Sinclair. Grazzi Sur President. Għawnek edina darboħra fil-għawċ ekonomiku kbir u l-bati ekonomika kbira u x-set tibta għed diskuti l-Unjoni Ewropea l-agenda taħħa id-difiza. Jiena l-argumenti għaj li madwar l-Ewropa mhux biss fir-Renju Unit li d difiza mijiex edha fuq l-oċata tal-lista ta' personi u tħassib taħħom dak li jdu diskutu, ma jridu diskutu l-impieg, u ma jridu diskutu kemm tiswilhom biex jgħixu, ħajja eh, eh, eh, ta' kuljum, l-inflazzjoni tikber kull majmur jmur. E minn tobdu diskutu fuq difisa. Aħna smajna l-Kummissjoni hawnhekk itkellmu dwar il kompetizzjoni mal-Istati Uniti, għalfejn ġidu kompettu mal-Istati Uniti. Aħna 28 stat membru sovran m'hemmx rieda almenu fir-Renju Unit biex inkunu nazzjoni wieħed li issemma l-Unjoni Ewropea. Inti trid il-konsens tal-persuni mintom ma tridux joqgħod tistennew konsens tan-nies, inhom tidu tmexxu l-qudiem dan is stat aħna mhux suppost nikkompetu mal-Istati Uniti, suppost naħdmu mal-Istati Uniti, jela li xi nerġgħu noqogħdu nifintaw għallox aħna. Aħna għandna NATO u NATO hija xi ħaġa li ilha hawn nafu x'issarraf. Aħna rridu nerġaw forsi intuha intuwa xaħta ġdida, imma intom edin tfaħru lilkom il-fuskom edin edtaw l-Latvija, mintkom kom traqqu l-pannu baqa raħmar fuq il-munita wahdanija l unjoni Ewropea. U issa il-ġerħa bieset. Intom l-istess saru mal-Latvija. Nafu xieġi meta inti tħalli eh, stik fuq il-ġerħa, il-faxxa fuq il-ġerħa, it sir ħafna iktar diffiċli biex inti tneħħija. Ħatkun ħafna iktar diffiċli, ħafna iktar tadbatija u meta fl-aħħar mill-aħħar tqattit qaċċat ħatweġġa u ħatweġġa sew fil-fond il-persuni tal-Ewropa. Grazzi. Jassissu Sardargos. Grazzi. Fit-19 u 20 ta' Diċembru il-Kunsill Ewropew ser jiddeċidu fuq il-linji gwida għal politika ta' avvenimenti ta' sikurtà tal-ġejjini ħan kun qegħdin jipproponu. EMU ter effettiv ħajkunu qegħdin jipproponu li jkollok ornament effettiv biex ikollok stabilta finanzjarja u ekonomika tal-b'saħħita il-mexxija tal-Unjoni Ewropea jom jagħmlu aġġornament tal-progress li sar fl-implementazzjoni ta' miżuri sabiex jappoġġaw il-kabir ekonomiku impjieg. Dawk u żguru huma dawk il-kwistjonijiet li huma ewlenin għal biċċa tal-Ewropej. Il-mexxija tal-Unjoni Ewropea ovvjament ser jiddibattu istabbiliment tal-Unjoni Bankarja din hu wieħed mill-prijoritajiet għall Presidenza Litwana fil-Kunsil tal-Unjoni Ewropea L-ewwel pilastru tal-Unjoni Bankarja diġà ġiet maqbula ġifiri l-mekanizmu biex jipprevenu il-kriżi finanzjarju. U nittama li l-Kunsill ser jaqbel fuq dispożizzjoni ġenerali għat-tieni pilastru ġifiri mekanizmu ta' riżoluzzjoni biex inkomplu nistgħu nerbu dan problemi ta' insolvenza dan ifisser li ġalla darba l-bank banek jinstabu f'għawċ dan eh, il-kupra sir mil banek infusom u il-flejjes tal-konġumenti ta' xaxxa ikunu mħarsa biex bekk il-kriżijiet ta' finanzjarji jiġu evitati iktar qudiem intejbu kollu supervizjoni u nerġaw nerġaw nġibu fuq saqajja il-fiduċa tal- tal-opinjoni pubblika fil suq finanzjarji u fil-istituzzjonijiet finanzjarji. President, il-Konsillu kol se jagħmel aġġorniment tal-qasam tal-enerġija. Aħna nafu li il-budget ġdid tal-Unjoni Ewropea li aħna approvajna fis-sessjoni li misandu linja budġetarja għal proġetti li huma marbuta mal-enerġija li huma strateġiċi u aħna fil-fatt fassanna lista ta' proġetti ta' interessi komuni. Nżommu qogħdu ma jnejna illi il- li li għanna bżon wis iktar fondi għal-enerġija ħna ma naraw li dawn il-proġetti jitlestew dak li huwa suq intern għal-enerġija li naminitaw il-gżejjer tal-enerġija biex intejbu l-kompetitività tal-Ewropa u naraw li l-prezz huwa wieħed li konsumatur jisajfla liħ. Grazzi issa il-kusur Gerir Salom. Grazzi tassew, President. Fil-bidu tal dan il-diskors, l-Honorable Sobuda kienet jitkellem dwar il-rati ta' tkabbir u impjieg bejn Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Il-Iranija hija tassew kbira hawnhekk għaliex il-rati ta' tkabbir huma kbar kif huma rati ta' impjieg u l-Unjoni Ewropea huma bil-kontra hawnhekk. Fl-Unjoni Ewropea minn fuq minn għaxar pajjiżi li għandhom rati ta' qatt illi tant huma għoljin illi laqas biss naqsu naqsuhom xej. Laqas zgur mhux se jaslu għal li għom faxar għasaxa fil-mija 20 sena oħra. Emlinji ta' politika li hum kienu ħafna iktar effettivi fil-kontinenti u fl-Ewropa u fis-snin li ġejjin. U li fisser il-austerità ma waslitx għal politika illi li għaw, jew li aħna rajna fuq smoħra tal-punja politika. issa mhix kusjoni biss inizjattiva ta' politika ma' kusjoni ta' proċessi ta' teħida deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet jittieħdu minn ġurnata l-oħra. Sabiex inkunu nistgħu niksbu ftehim politiku ħaffef. U minnu illi fl-Istati Uniti kien il-problema ta' shutdown illi wasal għal paralizi fil-proċedura u fil-budget għal qatt ta' xhur imma niġu lura għal budget Unjoni Ewropea ejja nħarsu lejn ir-realtà. Għad nitkellmu dwar mekanizmu ta' rizoluzzjoni tal-banek ma nafux jekk jkunx hemm il-sejjim fil-konsili jmiss jintlaħaq iżda l-informazzjoni għanna so juri li l-mekanizmu għahdiri għal-riżoluzzjoni mhuwiex probabilment ser jidħol fisih qabel 10 snin oħra, jew anki sal-2026. Jiġifieri dan il-kitib ta' skadenza diffiċli immens li inti tbassar xi tip ta' unjoni bankarja illi tkun waħda komprensibli għal ħaddieħor pajjiżi oħrajn f'unjonijiet bankarji oħrajn u pajjiżi oħrajn sistemi finanzjarji oħrajn, jiġifieri jdu nbidlu dawn il-politiki. Grazzi Enrique, żewġ minuti sur-daf. il-Konsill Ewropew għandu firxa u lista sħiħa katalgu sħiħ ta' tensjonijiet fuq sikurta fil ta' sikurta u difiża. Imma dak li jistaw u għandhom jagħmlu huwa li jieħdu deċiżjoni biex jibatu il-grupp ta' ġlied Ewropew fil-Afrika um, ċentrali biex jappoġġaw it-truppi Franċiżi. Jina mort narom daw jien. Dawn il-gruppi ta' ġilit tal-armi, l-armati. E, eżempju eccellenti ta' kooperazzjoni militari illi jedin jaħdmu fl imkir mm, Network, timħarġa, Eh, li tassew eh, għandhom mira tajba li li li għatman batu qabel ġifiri maġodda fja manti għandhom tamir li huwa tal-aħjar għax għatman dbatu għal-gwerra minn l-2005 minn meta nħalqu dawn eh, l-ewwel miħabba minħabba vito Ġermaniż u batu għat Ingliż. U jekk aħna qogħdu nirrepetu ruħna, l-istorja tirrepeti ruħha qatt ma jinbatu. Iġima diħla għanna ċans, għanna ċans għal blok ta' ta' stati militari juma kapaċi illi jiffurmaw vanguard biex jihdu il biex biex biex biex jikunu fuq din biex jibdew imexxu biex jiqfu jaddum mill klim għal fatti kollettivi u jipromovu interessi sekurta ta' tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi Jill Evans. Grazzi, jekk aħna rridu li l-Ewropa taħdem mela jrid ikollha rwol ta' ġejjini li jkun ċar ħafna, inkluż internazzjonalment. L-Unjoni Ewropea jista' jkun awwa għal paċi jekk aħna tassew komplu naħdmu fuq dak li trid il-poplu. Maħna rridu nifukaw fuq il-politika tal-faqar, tal-ambjent, tal-kommerċ, tal-rizorsi tal-ikellu l-ilma, aħna rridu nerġaw nifukaw fuq li nerġu nibdu l-paċi. Kif nistaq laħjar namlu dan? Billi insaħħu xogħol ta' xogħol ċivili bħala korp ta' ċivil eh, li jista' jaħdem maġnus ma' għal nies ta' paċi. Issa rridu ninvestu mhux fl-armi imma fin-nies. Anki speċjalment iż-żgħażagħ noħolqu x-xogħol biex nerġgħu nqumu fuq saqajna, nerġgħu nibnew mill-ġdid u li dan ninaqdu bħala l-Europi kollha, l-Wales, Flanders, il-Pajjiżi Baski, dawn kollha jistgħu jgħidu l-wol sieħ tagħhom illi jagħmlu dan. Grazzi. Issa, għal minuta u nofs l-Onorevoli Toshinovski. Sur President Komissarju, Wet mill kustjonijiet essenzjali tal-Konsil ta' Deċembru jkun il-insaħħu il-Industrija tad difiża illi timpiga xi 400,000 ruħ. <coughs> Issa hemm riski ta' sikurta li qed inbidlu kull ma jmur hemm interventi umanitarji li qegħdin jiżdiedu kull ma jmur imma hemm teddid terroristiku li qed jiżdied kull ma jmur u dan kollu jirrappreżenta sfidi ehm, tekniċi. Ħafna stati membri jridu jieħdu sem fil-tħejja u il-fażi ta' ehm, li jintbatu. U allura aħna irridu naħdmu fuq il- kompatibilità teknoloġika, l-użu, l-aħjar użu tal-rizorsi tal-istati membri u fi żmien ta' budget pjuttost limitat fejn issukaw ċinturin irrid ikun hemm eh, spejjeż operattivi li huma li nistgħu nerfawhom. L-SMI se jgawdu minn dan u l-Unjoni Ewropea se ikun ħatkun inqas dipendenti fuq pajjiżi il-barra mill-Unjoni. E, konna industrija tad difiża b'saħħa ħattejjeb il-kapaċità tagħna tad difiża fil-ġejjieni jiena aħseb li għandna bżonn koordinament massimu mal-eżistent ma dak li għandna diġà jeżistiġa man NATO. Grazzi e, minuta s sinjora Marisa Mattias, grazzi tassew. il naqat tal-Kunsill issa jidhru li huma aktar laqat tal-lobbyists fejn il-lobbyists qegħdin jaqdu l-wol ikbar u dawn qegħdin ma tantx qegħdin jagħtu każ it-ħtiġijiet taċ-ċittadini iktar milli nirwiġbu għal ħtiġijiet tal-lobbyist fis settur finanzjarju aħjar nirranġixxu għal ħtiġijiet tal-ċittadini. Hawnhekk qed l iktar fukaw fuqhom huma l-lobbyist tad-difiża li lejhom qegħdin naġevolaw aħna irridu investu ktar fiċċatina u mhux fl-armi. Aħna huma titkellmu dwar difiża sikurtà imma mhux dwar it-tiġi ċittadini. Iċ-ċittadini għandhom tiġi kostanti huma foqra m'għandhomx fejn jgħixu. Hemm tiġi fil-qasam tal-edukazzjoni, m'għandhomx iġiet fil-qasam tal-armamenti. L-Unjoni Ewropea traġikament qed taqbad it-triq ta' erda minn fejn ma tistax terġa' lura. Isna qadim xi film ta' James Bond fej qed ngħidu dan il-messaġġ ser jisplodi waħdu f'ħames sekondi. Issu Salvarakos. Grazzi. Iva, is-sitwazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea hija wera m'għandniex l-industri Ewropej Eh, għaliex dawn qegħdin jalqu kull jum, kull ma jmur u m'hemmx għajnuna jom. Hemm attivitajiet biex nelbu din il-problema, hemm inizjattivi aħna tkellimna dwar l-Ukrajini, hemmhekk ċittadini jablu mal-Unjoni Ewropea. L-Ewropa hemm ċertu xettiċiżmu x'nazbu aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar politika ta' diviża komuni fl-Ewropa. Politika ta' ħafna tipi aħna minnaħal oħra mbagħad irridu nagħlqu l-industriji u eh, għall-armamenti u nirrabilizzaw il-bejħ bil-kant illi hija xi ħaġa li m'għandux dritt finanzjarju dirett. Inti kull ma tagħmel tkun qed tappoġġja l-Ewroxettiċi. Inti għandkom għandkom mira li tagħmlu xi ħaġa dwar it-trojka għal dak li għandu xaqsam dawn l-inizjattivi illi jridu jieħdu l-Greċja Grazzi, minuta s-sinja Stassen. Grazzi, eh, l-Unjoni Ewropea xim ximdaqiet jisa nitkelmu dwar fart li mandom xaqsmu ġifiri mux reċessjoni imma d-difiza dwar HQs eh, ġifiri kwartieri ta' difiza, operazzjonijiet difiza li nifinanzjaw id-drones u għaffariet bħal daw. Dawn kollha jridu jitħallsu mill tal-Unjoni Ewropeja, ovvjament huwa essenzjali illi aħna nirrealizzaw illi aħna diġà għandna strutturi militari u importanti illi iċ-ċittadini u l-prioritajiet tagħhom jittieħdu eh, u m'għandhomx interess laqas għandhom bżon stat federali, ma jridux stat federali bil-armata tagħhom importanti illi l-armata tagħna fl-Orlanda tibqa fl-Olanda u namlu namlu aħna fuq bażi bilaterali għal bażi tan-NATO ma ridux illi konna armata Ewropea. Nispera illi dan is-summit ta' kooperazzjoni jsir ikun falliment fil-difiża li ġdana jkun l-uniku eżu pozitiv dak li rridu naraw aħna. U ngħidlek is-Sur Brock il-kummenti tiegħek tal-populizmu naħseb illi il-punt ta' tluq se ikunu f'Mejju li ġid ħajkun hemm parlament ġdid issa grazzi. Grazzi ħafna. Issa Għal żewġ minuti sur la via. Grazzi President, Kommissarju, Sinjuri, il-Konsill li jmiss ser tkun okkażjoni għal kapijiet ta' stattana biex ikollhom diversi riflessjonijiet importanti fid-dawl ta' deċiżjonijiet li jittieħdu fi xhur li ġejjin fit-tisħiħ lejn direzzjoni ta' għaw tal-ekonomija mandomx ma nix ninsew illi l-unika soluzzjoni hija it-kabbir, mhux l-austerità tkabbir bazat fuq riformi, investimenti. Madux iż-żmien tal-austerità, iżda issa star iż-żmien ta' tibdil fid-direzzjoni lejn politika monetarja li tista' terġa' ta' tibidu għall-ekonomija nagħtem referenza għal bżonn ta' ir-rwol tal lib anke taħt blajnuna tal-Federal Reserve Amerikana biex t istati membri kun jistaw jinvestu u jamlu użu mill-investimenti tagħhom. Dwar politika ta' difiża naħseb il-issa wasal iż-żmien li nabbandunaw ċertu aspirazzjonijiet personali u namlu naqsmu l-esperjenzi teknoloġija ta' kull stat membru biex l-Unjoni kollha azzjoni koordinata non u inqas b'mod iktar effikaċi u nifissaw minn issa ċertu regoli ta' skatenzi għal kooperazzjoni koordinata u komuni. Nixtieq fl-aħħar mill-aħħar nitkellem dwar persuna minn sqallija il suċċess illi saru mill-avvenimenti minn Lampedusa Task Force tal-Mediterran fit-tisħiħ u l-koordinament tal-sorveljanza tal-Ipra Ewropej. Grazzi għad din l-inizjattiva l-immigrazzjoni mhuwiex punt ta' emerġenza iżda bħala fenomenu strutturali illi jikkonċerna tul għall-Ewropa kollu kemmu dwar l-Ukrajina dan għandu jkun ta' tarifa għal kulħadd Kulħadd irid jina għatmana aħna li qegħdin issa għadna ma ddeċidejniex illi nbidlu ir-rotta rotta għal iktar Ewropa biex toħroġna minn din il-kriżi. Għaxar snin għaddew mill l-istrateġija tal-difiża u għal għaxar snin Id-diskussjoni ila d dwar kif nistgħu implementaw din l-istrateġija. il konsil ta' Diċembru għandu diversi punti fuq l-aġenda fl-aħħar plenarja. Il-Parlament Ewropew ressa messaġġ ċar irridu nagħmlu progress fl-ambitu ta' defiża u sigurtà din il-politika hija parti kruċjali ta' tisħiħ tal-integrazzjoni Ewropea jekk aħna ma nagħmlux progress dan il-kamp l-Ewropa qatt mi ser jkollha rwol kruċjali fuq livell globali u qatt mu se tkun tista' tikkontribwixxi lej l-iżvilupp tas-suq komuni fil-industrija tad-difiża fi kif ukoll kontribuzzjoni lej tnaqqis fil-infiq tad-difiża issa ħajkonna namlu iktar binqas flus is-soluzzjoni qiegħda fiktar kooperazzjoni, iktar fiduċa fl-istituzzjonijiet Ewropej, fissem l-Stati membri u naħseb dan kollu għandu jkun viżibli, da ma jistax ikun suġġett illi jista' jiġi diskuss fuq livell ta' elit u importanti għad ċittadini illi jappoġġaw l-inizjattivi fuq livell Ewropej u importanti illi nimplementaw dawn il-ferat ta' trattat ta' Lisbona fil-kooperazzjoni, partikolarment L-artiklu 14 fejn istati membri jistaw jihdu miżuri speċifiċi biex jintegraw is-sigurtà, il-forzi ta' sigurtà. Stipulajna wkoll charter ta' kwistjoniet li għandhom jiġu indirizzati madana kollu ma nħossux li sar biżejjed progress partikolarment fil konsil sal-lum. Reċentament, ġunju ta' din is-sena, kien hemm diversi diskussjonijiet biex issir progress ġenwin iżda ma kienx hemm ebda strateġija ċara għall-implementazzjoni tal-politika ta' sigurtà u difiża. ċertu approċċi nazzjonali jieħdu preċedenza u dan kollu huwa karatterizzat minn approċċi individwali affarijiet li għandhom ikunu fil-fatt komuni. L-approċċ għandu jkun iktar Ewropew u l-Istati membri għandhom jieħdu deċiżjonijiet biex dan kollu jinkiseb. Grazzi ħafna. Issa għal żewġ minuti xar Görens. Grazzi ħafna, Sur President fin Osol. Edin diversi snin il-bot mill-Armata Ewropea ġenerazzjoni tiegħi mhux se tara hemm diversi ostakoli li għandhom jiġu eliminati. Hemm kwistjonijiet militari, teknoloġiċi, ekonomiċi wkoll il-produzzjoni militari tagħna hija frammentata u dan iwassal għal konfużjoni u skart mhux aċċettabbli speċjalment dan iż-żmien ta' budgets hemm duplikazzjoni, overlap, produzzjoni, spejjeż ta' produzzjoni u lin minħabba li maħniex pożizzjoni illi ikonna għanna diversi, inna nafuqa diversi snin, Irridu nkunu realistiċi raġunijiet li semmejna qabel. Irridu naqdu il-rizorsi li għandna fil difiża tagħna fil-industrija tad-difiża. Iżda rridu nkunu realistiċi bħalma kien de Gaulle għax l illi għanna bħal armata Ewropea hija mira illi qed tiċċaqla iktar ma noqorbu iktar fil-fatt l-affarijiet qegħdin il-bot iridu nipproċedu f'passi ġżar post per eżempju ikun hemm unitajiet li jiġu mħarġa minn stati membri differenti biex insaħħu l-interoperabilità tal-forzi armati tagħna. Il-problema hija politika. Ma hemm ebda lok li wieħed jakkuża ċertu inadekwatezzi fil-kapacità jekk għobju li hemm ċertu stati membri li huma maqsuma jekk għandhom xi intervjenu mill-bidunet fir-rigward tal-Mali l-Unjoni uriet illi ma kienitx lesta illi twetta skjerament ta' riżorsi li diġa għandha. Grazzi ħafna xal is-sur Ajkot issa l-minuta. Grazzi ħafna President, naf il-summit li misser jiffoka fuq politika illi hija fil-interess tal-industrija tad-difiża x'tin nitkellem dwar il-kooperazzjoni u t-kabbir tal-Unjoni Monetarja Ewropea. ċertu passi fondamentali għandhom jittieħdu kif qalu l-Ministri li għadda li għandhom joħadna iktar rip lejn font li se jkun jibbażat fuq bażi intergovernattiva il l-oħra issemmaw il-kontratti bilaterali bejn istati membri l-Kummissjoni u għal darba oħra jidher ċar il-Summit Ewropew ser ikollu musejati ta' kas għal dak li qed tagħmel il-Kummissjoni hemm responsabilità hemm iktar Hemm bżonn tektar implementazzjoni ta' diversi miżuri iżda dawn mhux qed isir iżda fl mill-aħħar fuq politika soċjali hemm żewġ paragrafi fil-konklużjonijiet dan mhux xieraq il-gvernijiet Ewropej għandhom bżon ikollhom politika soċjali xira jew mhux se jkollhom l-appoġġ mill-ċittadini grazzi ħafna. Għal minuta il sinjur Anderson issa. Meta u inti jgħidulek l kem kien ta' suċċess il-programm irlandiż temnux għax dan huwa kas hemm diversi problemi ta' qat, zida ta' faqar, anke l-erda ta' komunitajiet huma ħafna drabi l-istorja korrenti li huma faċilitat minn gvern gvern illi ħaddan l-austerità mill-Kummissjoni u jkompli bil-politika ta' austerità. Iżda mhux biżejjed dan l-Ewropa il-konsumt Ewropew qed jagħti l-attenzjoni lejn erda fuq skala iktar ambizzjuża dwar żieda fil- l-infiq militari it-tisħi tal-kapaċità Ewropea militari huma ta' tħassib nispera illi ikun hemm iktar sens u l-Kunsill u il-Kunsil jevita jevita illi nidħlu għal dawn l-ispejjeż żejda. Grazzi ħafna. Nixtieq nitkellem bil-mod u bil-kalma biex kulħadd jisma. Ħafna drabi id-diskorsi illi n-nis ikollhom huma meta huma meta huma diskorsi tal-lemin ikunu jħossaw li huma żbaljati naħseb illi għanna nkunu konċernati il għalix huwa issa propju issa illi ċertu mistoqsijiet illi rridu jiġu indirizzati tafu xinu jiġri madwarkom meta diversi problemi il-Konsil, il-Kommissjoni. Jekk għannix din il-mistoqsija fuqna qoddimna naħseb f'Mejju meta jiġu l-elezzjonijiet ħanaraw l-eżitu tal-elettorat. Euh, Grazie, President il-President tal-Konsil nolet nishtiq Nate ma nafx jekk il-President tal-Konsil kien mistiden, aħna għanna Konsil Ewropew Summit Nlebda ebda fiża għal ehm, Konsil tal-General Affairs u jaħasra li m'għandniex relazzjoni mal-Konsil iktar dwar il-politika ta' difiża fl-Ewropa, dan huwa settur fejn hemm karatteristiċi partikolari dwar is-sistemi li nżammaw għal diversi snin u bekk hemm bżonn ta' politika Ewropea nifraħ il-Kommissjoni dwar il-komunikazzjoni li għamlet il-Parlament Ewropew ippropona il-ħolqin tal-status tal-operatur tad-difiża fl-Ewropa biex jinżammaw il xogħol u teħita deċiżjonijiet fl-Ewropa biex niżviluppaw standards, ċertifikazzjoni u autonomija. Aħna kellna raġun li niżviluppaw il-Galileo. Araw ftit l-ispjunaġġ Amerikan kellna raġun ntellaw 30 satellita u rridu nagħmlu l-istess għad-difiża nifraħ l-sottokomitat tagħna ta' sigurtà u d-difiża. Naħseb illi nistgħu nagħmlu iktar fil-parlamenti nazzjonali għaliex il-parlamenti nazzjonali għandhom bżonn ikunu iktar involuti fit-teħid ta' deċiżjonijiet ta' difiża ridu naraw ukoll iktar ruol tal-Aġenzija tad Difiża Ewropea dwar l-Aġenzija ta' l-oħra, eh, rridu nagħmlu iktar Għaliex ma nistawx niksbu konverġenza soċjali fuq standards minimi il-ftejn politiku fuq eh, solid standards soċjali hija xi ħaġa tajba. Iżda irridu li l-eks pajjiżi komunisti li jadottaw standards komuni wkoll. Grazzi Jean-Pierre. Grazzi ħafna President. Il-Kostil ta' Deċembru ser ikollu jieħu deċiżjonijiet deċiżivi lejn l-Unjoni Bankarja għaliex dak li huwa bħalissa qed jingħata bidu l-Unjoni bankari u dawn għandhom isegu il-mekkanizmi permezz ta' approċ komuni lej problemi ta' kredituri għandu jkun ibbażat fuq riskju, riskju li jeżisti. U għet irtiju konsiderazzjoni l-interessi nazjonali, u għet irtiju konsiderazzjoni il-proporzjonalità, s sistema għandha tkun waħda singola ewlenija. Ovvjament, u għet jista' jitlob l-ċittadini biex jafdaw iktar l-Europa u l-abilità tagħha biex toħroġna minn il-kriżi dan l-approċ intergovernattiv ma jaħdimx, ma jaħdimx il problema ma jaħdimx il problema ta' dejn, ma jistax jaħdem fl-arranġamenti kontratwali li semma l konsil u fil-rigward tal-Unjoni Bankarja mhux aċċettabbli li jkun hemm dawn il- koeffiċenti differenti tal-istati membri fejn jiddefinixxu fejn hemm supervizjoni tal-banek. Hemm konflitti ta' interess il-banek irridu jkunu qegħdin jiffinanzjaw ir-riżoluzzjonijiet tagħhom permezz tal-investituri. Irid jkun hemm metodu singolu ta' soluzzjoni tal-problemi tal-banek għandu jkun hemm finanzjar biex dan jinkiseb lan mill-aħħar. Inħossu li l-aħħar pilastru ta' dan il- Proġett għadu nieqes ċittadini ma jifmux illi Unjoni Bankarja Ewropea supervizjon, mekkanizmi super, ta' supervizjoni komuni mhux ser jappoġġa per eżempju il-kontijiet tagħhom jekk ikun hemm diffikultà. L-istati membri l-Istati Uniti iddeċidew jiggarantixxu dawn il-kontijiet li jkollok kumpanija tal-assigurazzjoni tal-depositi jaf wassal l-iktar fiduċa għal-ċittadini dina xaħġa illi nġibet fisse bitweġiba għal-krizi tal-2008 tal-Istati membri wissa issa dan importanti, importanti għal-summit tal-Kunsil għandhom jaċċertaw illi l-Unjoni Bankarja mhix sempliċement pass lejn iktar ħsara lejn l-isbilanċi anke fir-rigward tal-problemi li qed jifaċċaw ċittadini Grazzi. Mr. Bronze. Grazzi l-Kommissjoni tixtieq tara iktar suq komuni u kompetizzjoni għall prokura tad-difiża fuq swieq frammentati li joħolqu ċertu red tape għal programmi ta' defens miex il-frammentazzjoni li twasal għal red tape u mal kondizjonijiet Ewropej li l-kontratti għandhom joħorġu bit-tender. L-Unjoni il renju Unit jista' jevita juża l-Trattat ta' Lisbona kif għamlu l-Polonja il-Kommissjoni ser tindirizza il-market distortion li forsi se jneħħom id-drittijiet tal-Istati membri biex jħarsu l-interessi tagħhom. Id-difiża hija importanti fil-waqt li nisperaw illi ma jkunx hemm gwerra Ewropej oħra jaf ikun hemm ċertu interess globali. Ir-Renju Unit ma jistax ikun dipendenti fuq stati fuq prokura ta' Tamir fuq pajjiżi li appoġġaw il-Falklands dwar l-aggressjoni tal-Arġentina. Grazzi. Sur Bronz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Grazie ħafna. President, komisarju. il konsil Ewropew li misser ikollu diversi punti importanti fostom kif nistaw inħaffu it-tħaddim tal-Unjoni Monetarja u Iżda fid-dawl ta' dak li sar preċedentement ġewwa Kiev dal-aħħar fil-lejl li għadda fil-fatt naħseb illi l-Kunsill għandu jagħti iktar attenzjoni lejn l-Ukrajna, r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni u l-Ukrajna speċifikament. Id-deċiżjoni biex ma jiġix iffermat dan il-ftejm, deċiżjoni li ttieħed qabel lejlit issa mit kienet sorpriża iżda dak li sar bil-lejli għadda u dolodu kien l-intervent tal-pulizija kontra dimostranti paċifiċi fi żmien meta l rappresentanza tal-Unjoni għal l-affarijiet barranin din hija xi ħaġa inkomprensibbli jiena ma nistax insib ebda skuża. U dan ifisser illi llum Illum ġewwa Strasburgu u l-ġimgħa d-dieħla ġewwa Brussell, il-Parlament ser ikollu jibat messaġġ ċar lil mijiet ta' eluf ta' nies li huma ikkampjati fil-Majdan, fil-Pjazza Indipendenza ġewwa kif nappoġġaw dawk in-nies naqsmu il-ħon tagħhom mhux se nippermettu li ssir violenza ġewwa pajjiż illi qed ifittex ftehim ma' l-Unjoni Ewropea. Il-violenza mhix soluzzjoni. Aħna nipproponu emenda orali għal kunsil biex ninkoraġixxu lil kunsil biex għatiet attenzjoni għall-Ukrajna fil laqgħa li kellu. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna. F'mej ta' dis-sena diġà konna qegħdin nitkelmu fuq l-urġenza biex neġildu kontra l-frodi u l-evazjoni ta' taxxi u fuq il-kwestjoni ta' tax havens. Et titkellem is-Sinjura Kleva Kekus proposti tal-Parlament u l-Kummissjoni l-Istati membri. U ftit ġranet wara, il-Kunsill adotta konklużjonijiet li rigwardaw 1000 biljun euro ta' deficit ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea. Però ħames snin wara illi blokajna e, id-direttiva fuq it-tfaddil minn Awstria u Lussemburgu, smajna illi hemm skadenza ġdida għall-aħħar ta' dan il-blokkat. Ċu fl-aħħar ta' din is-sena l-iskambju ta' data bankarja jista' jkun possibbli. Ma tnix niddiskutu it-taxxi jider e, l-istadi importanti fil-G20 qed jiddiskutu kwistjonijiet oħrajn u l-għat importanti edin jiddibattu affarijiet importanti. Il-leġislazzjoni Ewropea tiġi adottata, però mbagħad tiġi trasposta fuq livell nazjonali u xejn ma jċala. Kollox wieqaf, kollegi. Il-gap ta' taxxi huwa enormi huwa da skem huwa il-sistemi tal-kura tas-saħħa totali tal-Istati membri tagħna. U din hija kwestjoni importanti li rridu niddiskutu. Rridu niddiskutu l-evażjoni tat-taxxi u l-frodi tat-taxxi eh, fil-proċess tal-semestre Ewropew. Jiena naqbel ma dak li qalet il-Kummissjoni fuq dan. Hemm bżonn ukoll nizgoraw illi l-istati membri din il-kwistjoni jpoġġuha fuq l-aġendi tagħhom mill-aktar kmini possibbli. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Le Pen. Għal-minuta. Grazzi. Id-direttiva fuq il-ħadima posted hija eżempju ta' ċinizmu fl-Unjoni Ewropea għanna social dumping kien, naqtaw il-salari u namlu il-sistema ta' sikurtà soċjali eh, eh, eh, inwaqqawa s-sistema. U issa qed inħares lejn il-konsiderazzjoni elettorali tal-ministri tal-xol. Ma xejn mu qed ibiddel, ma jinteressomx qed jitkellmu fuq il ġdida kontra l-frodi, ma fil-fatt ma jagħmlu xejn. Għax ilhom jagħmluhom dawn il- Eh, problemi. U dana ifisser illi il sustanza kolla ta' direttiva mm, hija bla pedament, hija eh, l-idea tagħhom hija iktar impigi, iktar kompetizjoni bejn pajizi, eh, kompetizjoni iktar aggressiva. Jasru dawk li mandom xej iktar fisem l europa Entkom taħsbru l-elettorat da se jaċċettaħ, taħseb illi se jaċċettaw il kumpanji barranin se jmexxu l-industrija tagħhom l-industrija hija ċara l-Ewropa hija gwerra soċjali u gwerra ekonomika. Tixti, eh, sinjura, eh, ja kun sari tixtiq tamellek mistoqsija, Iva. President, eh, sinjura Le Pen, ma femiċ il-punt tad direttiva eh, tal-ħadima postati. L-ideja kienet li nħalsu l-istess salari l-ħadima f'kull pajis fejn ikunu edin jaħdmu. Kif tista' tbiddel eh, eh, sens ta' direttiva b'dan il-mod? Mm, signora, ħares lejn l-industrija franċiża. Forsi inti taħseb illi huma stupidi għax huma rawhom il-konsegwenzi li salarju ma l-istess imma l-kontribuzzjonijiet soċjali tal-pajjiż ta, ta' oriġini huwa dak li huwa mm, hawnhekk fil-fatt il-konsegwenzi huma 40,000 eh, impik mitluf. U sinjura Beresek għandek xi ħaġa xtajt, uża l-karta blu li qiegħda qudiemek il-preferenza anki għal kumpaniji bar barranin. Hemm ħafna ħaddiema minn pajjiżi barra fejn il-kontribuzzjonijiet soċjali huma aktar baxxi minn fejn edin jaħdmu, edin jaħdmu f'pajis fejem hemm e, dispozizjonijiet soċjali. Inti kellek 30 sekonda biss, signorina. Signora, irrit nitlop il-kollegi li tit tamel mistoqsija bil-blue card. Isur Grandes. De Grandes. President, l-isforzi u sagrifiċi biex naqtaw l-spiża pubblika u riformi strutturali li tieħdu f'dawn is-snin qed juru riżultati tagħhom. Però il-kriżi ħallitna djufin u għatanna qoddimna ħafna sfidi u xkil. Hemm ħames kwistjonijiet L-għolet il-konsolidazzjoni fiskali għandha tkun flessibli u t-kabiri, t tini riformi strutturali biex nkunu kompetitivi u biex u l-impiegi. Rridu nkomplu kol eh, bl-integrazzjoni Ewropea u bil-reformi fuq livell Ewropew irridu navanzaw mm, malajr fil-Unjoni Bankarja u biex nes u lejn su intern singolu. U jiena kontrarjament għal dawk li għalu kollegi oħrajn, illi jasbu li dawn il-ftejmu mhux pożittivi jena ħoss li ma neċessarju. Irridu nifokaw fuq il- fuq l-impigi, specialment iż-żaza, għanna l-istrumenti għad dispożizzjon, però rridu u strumenti oħra biex natu likwidità l kumpaniji. Rridu kol nikkonsolidaw l-irkupru tagħna mill-kriżi. Fuq l-Unjoni Bankarja, naħseb il-mekanizmu ta' risoluzzjoni singola se jkun pass importanti li jieħu l-Kunsill. Il-Kunsill se jħares fil-font fil-futur tal-politika ta' sikurta u difiża. L-Unjoni Ewropea mhux se la politika baranija kompleta sakemm eh, tiddeċidi fuq id-difiża fl-Europa. Għanna nkunu fl-imkien solidali biex l-Istati Uniti jistaw iġibu fl-imkien il-kapacitajiet u l-kapacitajiet u l-finanzi taħħom biex iwaqfu eh, id-duplikar tal ispiza u rridu ikollna anki intervenzjonijiet eh, ċivili eh, u rridu nkunu zguri li daw se jkuni effettivi u dan jfisser li l-Unjoni Ewropea se gwadanja fil-kredibilità, stabilità u prosperità. Ok, Luis. Signora Perez. President, viċi President tal-Kummissjoni, intom smajtu illi dan il-Parlament ma jitaw il kontratti dok il-kontratti li intom tridu titfaw fisse. U ma trojkaz illi huma rotob illi jidu jimponu ċertu riformi fuq ta' membri. Il-Konsil qed jgħidilna li xi darba ser ikun hemm inċentivi aħna ma nemmnuhomx. Aħna rridu illi naħdmu fuqhom flimkien fuq ir-riżoluzzjoni bankarja hemm ħasba dwar il-konklużjonijiet tal-Konsil ta' Ekofin li ġen il-Parlament jaf għadik li hija solidarjetà finanzjarja li aħna għandna bżonn il-metodu komunitarju. il mekkaniżmu ta' stabilità Ewropea kienet intergvernattiva. Dimmi xaġa li aħna rridu. Dan mhuwiex il-mod kif aħna ksibna l-ewwel pilastru tal-Unjoni Bankarja bil-mekkaniżmu waħdini supervizorju. Sir-President tal-Konsil, issimaw. Jekk joġobkom, xaħat forsi jista' jsemmi il-Konsil, il-Konsil ġbin għawidni il-Konsil. Għaxet niprofa kalma mux edukati. Mela, fuq il-dimensjoni soċjali, fi edha? Għanna mandat mill-presidenza ta' qabel. Intom tlabtu l-kummissjoni għal-komunikat. Ew, jaz il-komunikat. aħna ma nħossux, pero illi intom edin tamlu bizzejet dwar l-indikaturi mhuwiex bizzejet illi taqbatu u kunu edin hemmhekk inti tittużuhom. 125 miljun ruħ u ma taħti taddida ta' faqar u esklużjoni soċjali. Ġifri kwart tal-poplu Ewropew skont l-Eurostat irridu naġġixxu illum qabel għada. Jina xie nipoġu sinu kleva klekux, aħna għadin nistennew ċertu riżultati hemmhekk u nittamaw li Lussemburgu ser wassal dak li wiet fuq id-direttiva ta' tfaddil għax inkella għandek 1000 biljun euro illi il-budget tal-istat membru ser ikunu neqsin. U mux nkunu nistaw naqsu d-dejn. Grazzi tassew. Dun Efori Peltz. Grazie ta' sew President. Fil-fat fl-Unjoni Ewropea, aħna qed naraw sinjali pozittivi tal-kupru ekonomiku. Aħna mmexxin qudiem staw ngħidu Dak li ma jfissirx huwa, Kummissarju, illi għal komissjoni trid toqgħod fidja fuq zaqqa. Anzi, issa huwa żmien illi nevawaw eżattament dak li nkiseb. F'termini tar-riżultati tal-ġestjoni tal-kriżi tiegħek tagħkom. U jridu nħarsu lejn dak illi wetqu l-istati membri f'kull pajjiż individwali. Abbażi tal-prinċipju ta' solidarità. Issa, fuq dak li qalu tal-summit tal-Kunsill, bla dubju ta' xejn, ħafna kwistjonijiet importanti fuq l-aġenda. Iżda, Naħseb illi punt wieħed u għanija esemmek hawnhekk. Aħna irridu bil-fors insemmu l ukrajina irridu bil-fors nuru solidarità tagħna mal-protest minn qed protesta barra fi favur il-valuri Ewropej u li jridu jimxu lejn l-Ewropa. Mrabta mal-aġenda u kusin fuq l-aġenda li għandha xaqsa mal-politika ta' difiża u sikurta. Il-mandat tagħna huwa sempliciment wieħed illi aħna koprejna fir-rapport. Ġifiri suq wieħed u illi nevitaw il-frammentazzjoni ta' industrija ta' difiża. Rridu nollu l standard hawnhekk aħna u wis internament fil-livell tal-Unjoni Ewropea tal-industrija ta' difiża biex ukoll jkella biex naqbdu ninjorawha. Dina xi ħaġa li għandna nirriflettu fuqha għanna wis burokrazija, aħna irridu illi konna marduċ indaħlu l burokrazija. Jista' jkun fil-qasaf qafas tal-Banking Union aħna rridu naħdmu fuq li nevalwaw is-semestru Ewropew. Ir-rekomandazzjonijiet illi huma maħruġa l-istati membri rridu nifissaw miri li huma iktar ċari u irridu nikkooperaw jekk idin barra. U irridu nifokaw fuq il-kustjonijiet ta' ġejjieni. Grazzi, Sur Bulma, minuta u President, kollegi, jekk aħna nieqfu biex nistaqsu x'qed iżomm il-rikupru tal-Unjoni Ewropea iktar billi xejn, hemm toġiba waħda, ġifiri il-Konsil Ewropew. Kollegi, dan huwa minħabba li hija sempliċiment politika ta' duħan, fej kollox huwa mċajpar. Mem xej, mem mhux qed niġbu lezzjonijiet mill-passat. Ija l-linja ta' politika legata li huma ġodda ma ħadd ma jrid jieħu responsabilta u jerfa responsabilta ta' tal-fallimenti tal-passat u il-Kummissjoni tiġa għal ta' dan. Għal għanna bżon mistoqsijiet ċari, tweġibit ċari, min ħaj ma ħajam il-kontratti ma' min kif u xfatta. U min ħaj jifinanzja dawn l-inċentivi, minn fejn ġej l-iskrutinju parlamentari, responsabilità parlamentari, aftar minn ta' din il-politika, minn fejn ġeja. Dak li qegħdin naraw sa fejna fuq aħna huwa sempliċement li trojka verżjoni ġdida ta' trojka tal-politika ta' trojka għal dar boħra. Trojka ġdida illi ma talmet assolutament xejn mill strategija ta' trojka ineffettiva u radikali li kena li bħadmet xejn. Iżda, Ir-realtà hija mhijiex li intom tiddeċidu u il-Kommissjoni tgħid iva jew le u tgħid iva minnar ma bulbaxxira sa minnar ma tgħid xejn, le daw mhux affarijiet kif jimxu fil-verità. Għandek mistoqsija permezz ta' blue card, taċċetta iva 30 sekonda. Jina naqbel il-tmaqdira ta' Sur Bulman 100%. Angela Merkel semmi din l-ideja fl-aħħar summit waqt eh, li kell. Nixtieq inkun naf mill eh, mill-soċi demokratiċi. Jekk iridux ikomplu jgħatmu fuq il-pożizzjoni ta' Udo fil-negozjati ma' Angela Merkel u fil-politika ta' Angela Merkel. Iva, jina kontent illi niprofa wieġeb għal mistoqsija Rebecca, inti taf illi jiena inni diskuti dal ma kollegi ħafna drabi, f'ħafna dettal. Hija xi ħaġa illi għanda tkun suġġett għas skrutinju demokratiku tal-Parlament. Inna nejduh dan, u nedni fittuni negozjati u ħankomplu nejduh il-Komissjoni bil-forsi tweġibna illi responsabilta demokratika minn fejġeja mhux biżejjed li ngħidu li rridu nkunu parti mis-proċedura tas semestru Ewropew. Aħna ma nistax nippermettu li jkun hemm inizjattivi mhux demokratiċi illi jataddew mingħajr skrutinju illi aħna bil-fors għandna nagħtu fidmo demokratiku demokratiku b'inizjattivi politiċi demokratiċi fl-Unjoni Ewropea, dik hija l-pożizzjoni tiegħi u din, il-qagħda tiegħi hija appoġġjata mill-grupp tal-SND. Grazzi ta' Sewdo. Il-kelimi Miss Paolo Rangel. Grazzi tassew, jina nixtieq nixbikom l-attenzjoni għal-fat illi bħalissa huwa fundamentali għall-Unjoni Ewropea li kollna politika ta' difiża u sikurta effettiva. Din hija xi ħaġa li xejn faċli niksbuha, rajni mal-Libja, mas-Sirja, kriżi kien hemmhekk, rajna li kien hemm firda fl-Ewropa, hemm femijiet differenti fuq it-tieġa illi nintervjenu, jiġifieri għal dan il-għan importanti li aħna nsaħħu il-mudell tagħna. Sabiex aħna nkunu nistgħu nibdew naħdmu koeżjoni fil-qafas ta' difiża u sikurtà. Flimkien ma' oqsmand relatati, nafu per eżempju li kollok unit ta' protezzjoni ċivili biex jitrattaw id-dizastri naturali pomu għan arar, terremoti. U importanti, u kol importanti li jinti kollok kontrolli tal-frontieri biex dawn jimxu id fit ma dawn il-għawiet. Aħna nafu fi traġedji riċenti dan eh, kien essenzjali għalek irridu li konna vizjoni tajba ta' xini din il-politika biex niksbu dan il-għan. u ma jafu l-importanza li għanda fuq livell globali. Aħna irridu nsaħħu l-infiq tagħna fid-difiża sabiex inkunu nistgħu niksbu politika tad difiża b'saħħitha. Aħna irridu nużaw ma taħjar infrastrutturi li diġà qegħdin hemmhekk iġifieri il kapaċità militari franċiża u eh, din il kapaċità tista' tiġi koordinata sew kif rajna fil-kas ta' Mali. Jekk aħna ninaqdu, aħna ħanamlu ħafna iktar milli jistgħu jizgżbu dawn il-pajjiżi flimkien. U dinja tip ta' pjattaforma li fuqha nistgħu nibnu politika ta' komuni ta' difiża. Grazzi, President. Jina tassew kont kontenta li rajt il-politika ekonomika u soċjali li huma involuti fis-summit tal-Konsil. Nittama li għal darba il mesċija tal-Europa jkunu lesti illi jihdu fidejhom dawk il-miżuri li aħna ridna biex ntejbu id-drittijiet tal-bniedem. Din l-opportunità ta' sewja mitlufa nittrattaw dawn il-Posted Workers Direct. biex aħna ma jistawx ibqaw dejjem dawn id-deċiżjonijiet tal-qorti li huma bla skruplu li jisfruttaw dawn il-posted workers u jisfruttaw standards domestiċi. Din il-ġimgħa kienet opportunità perfetta biex nuru l-nies li aħna serji meta niġu biex nwaqfu social dumping u naraw illi il-movimenti li ikun ġust għal kulħadd. Minn flok aħna għandna ftehim illi e mhux qed biex jirranġa l-problema. Artiklu 9 u 12 tal-sejjim tal-Kunsill jagħti inqas ċertezza u ma jitratta xejn l-użu tal-katina kontrattwali. Minn flok jużaw termini vagi pal per esempio justified u proportion, ġustifikati u proporzjonati, ġifiri jek jaġobkom għafru li jek nkun ċinika u pessimista dwar dak li qed jġi fissamet li ġej. Um, il-klim ta' tħedġi li ħajkonna jkun ħajkunu jistemaw pozittivi mill konsil imma xil konsil fil-verità jridu jgħaddu mill-klima l-fatti. Grazzi. Signor Nacqua, zewċ minuti. Grazzi ħafna, dan huwa suġġett eh, interessanti apparti l-aspett ekonomiku kif ukoll kwistjoni ta' politika soċjali u ekonomika li interess ewlieni huwa sigurtà u d-difiża. Għaxar snin wara l-ewwel eh, moviment issa dal-għadu rridu nitkellmu fuq kollox fuq is-suċċess u l-impatt tal-politika komuni ta' difiża hekk kif ġiet implementata sissa. It-tieni net imbagħad kif eh, id-difiża qed tiġi żviluppata u x'qiegħed isseħħ ukoll fl-industrija tad-difiża. Fir-rigward tal-evalwazzjoni diġà hemm test mir-rappreżentantoli, test interessanti kif ukoll qatt ta' rapporti mill-Parlament Ewropew kif ukoll mill-Kunsill. Issa, irridu nnużaw dawn id-dokumenti li jagħtu indikazzjonijiet u anki jekk dan huwa żmien ta' kriżi finanzjarja xorta nistgħu niksbu riżultati aħjar binqas fondi. Eh, jekk il-gruppi jaħdmu tajjeb, kollox jaħdem tajjeb. U jekk l-industrija tad-difiża Is-saħħaħ ukoll li l kif ukoll l-SMEs li jinsabu f'diversi pajjiżi li jistgħu jikkontribwixxu għal produzzjoni ta' armamenti. Issa, jekk testaqsi jek fi żmien ta' kriżi għandniex noqogħdu naħsbu fuq l-industrija tad-difiża tweġiba hija iva kanna nagħmlu, għaliex dan ifisser li qegħdin fil-qofol ta' Ewropa aktar ta' veru. Dan huwa argument ewlieni wkoll se jippermettilna biex nissadisfaw l-ħtiġijiet tal-Ewropa, nagħtu li ċittadini aktar sigurtà u nagħtu aktar fiduċja lil nfusna. Grazzi, issa l-kellim miss minuta u nofs is-Sur Lopez Aguilar. Grazzi, Sur President. Konsill Ewropew wala politika ta' livell oli dak kollox id-dibattitu irrit ikun ekku kollha netkellimna dwar riflessjoni se nikkonċentraw fuq il-politika ta' sigurtà u difiża biex intejbu l-effettività, l-kapaċità ta' difiża, it-tisħiħ tal-industrija. Kif ukoll it-tisħiħ tal-Aġenzija Ewropea tad difiża, però titħassib li raġunija waħda ekonomika, it-tnaqqis tal-budget li jobbligaw li aħna nkunu aktar effettivi fl-Istati membri għaliex ir-reġuni għandha tkun politika, proġett komuni. U l-istess ikolli ngħid ukoll dwar l-avvanzi li qegħdin ngħidu li senwet u fl-Unjoni Bankarja. Mhux bizzejet il mekanizmu Ewropew ta' supervizjoni u laqqas il-garanzija ta' depoziti irridu nsaħħu il setat tal-Kummissjoni fil-ġestjoni ta' din is-sistema l-ġdida ta' Unjoni Bankarja u l-kontroll demokratiku l dan il-Parlament irid jeżerċita dan ngħidu li eh, l-elezzjoni Ewropej waslu magħna fl-2014 se jkollna ħafna xogħol x'namlu u taqbid bejn l-Ewropejisti u it-kabbir li qed ikun hemm fl-attitudnijiet kontra l-Unjoni Ewropea, ewrofobi. Għal daqstant, nafu biċċert li l-elezzjonijiet li jmiss se jkunu opportunità tal-aħħar biex inkomplu bil-proġett Ewropew, ġifieri rridu nġeddu l-politika Ewropea li waslu għal dan it-tnaqqis politika li fost l-art tal-istorja tal-Unjoni. Inkomplu bitkabbir l-agenda soċjali kif ukoll il-ġenerazzjoni ta' impjiegi. Grazzi ħafna. Grazzi. l-Sur Lopez Aguilar. Għandek mistoqsija, siq taċċetta. Iva? Iva jew le? Iva. Karen, 30 sekonda. Aziz kollega, tista' timmaġina l-fatt li fil-pakket soċjali il kummissjoni ippreżentat Investing in House, jekk nażaminaw eh, ċifri li għandhom xjaqsmu mal-prevenzjoni sanitarja fl-Ewropa, inti taħseb li dan jaqa' fil-qasam ta' difiża l-armamenti, eccetera. Taħseb li huwa tajjeb li ninvestu f'dan il-qasam eh, l-ewwel irid ikollna naħseb sistema ta' saħħa aħjar Taħseb li dawn l-investimenti huma investiment għaqli tal-ekonomija Ewropeja, eh, Ewropeja li ġdan huwa l-impenn li ħafideħ il-Konsill. Grazzi, it-tweġiba, tletim sekonda wkoll. Eh, it-tweġiba hija iva, però din it-tweġiba taħtix li ngħidu biċ-ċar li mhux possibbli li nagħmlu iktar binqas mhux vera li nistgħu nagħmlu hekk b'dan it naqis finanzjarju kollu u nobbligaw l-istati membri li jqogħdu naqsu nistgħu nipproteġu b'mod aħjar il-benessri u d-drittijiet soċjali, inkluż ukoll id-dritt għall aċċess tas-saħħa pubblika, eċċetera, fl-Istati membri, dan japplika wkoll ovvjament għal l-isforzi li qegħdin isiru fil-politika ta' sigurtà u Difiża, Għaliex il-loġika hija waħda ekonomika, qed tnaqqis iwasluna biex noqogħdu innaqsu kollox. Però aħna għandna naqblu fuq Ewropa Maquda. Żewġ minuti issa għall-Onorevoli Hockmark. Grazzi, jena naħseb li huwa importanti li nisħu fuq il-fat li dak l-istati membri li applikaw politika ta' nfieq. Issa, għandhom problemi ikbar fil-waqt li dawk li jużaw politika ta' riforma jew ħarġu mill-kriżi jew ħarġin mill-kriżi. Naħseb li dan huwa importanti li jiftakru l-Konsill Ewropew u t meta diskutejna. Kemm miftuħa l-Unjoni Ewropea u l-Moviment eh, ħieles, eċetera, dan mhux teddida, dan huwa s-saħħa tal-Unjoni Ewropea. Saħħa politika, però ukoll valur fundamentali li rridu nibżgħu għalih. It-tielet net, id-diskussjoni fuq l-aktar valuri fundamentali importanti tad demokrazija, stabilità, paċi fl-Ewropa. Jena naħseb li ta' min wieħed jenfasizza l-fatt li bħalissa f'waħda mill-kapitali Ewropea miet ta' eluf qegħdin jiddemostraw favur l-Unjoni Ewropea. U importanti li niftakru u li nirrispettaw affarijiet bħal dawn għaliex nies bħal dawn jaraw il-wieda ta' stabilità, sta' ta' dritt, eh, ħelsien, trasparenza ma qegħdin fit-toroq jġildu għal dawn id-drittijiet. Dan huwa żmien importanti u rridu nwieġbol dan iż-żmien. Dawn in-nies mhux qegħdin fit-toroq biex jiddimostraw kontra dak li kienu għadin jiprofaw jimponu fuqhom, kien hemm deċiżjonijiet parlamentari li labur wol ukoll li l-Ukrajna għandha tqarreb lejn l-Unjoni Ewropea pereżempju, però aħna kemm aħna nafu li kien hemm deċiżjonijiet oħrajn li ġew mittieħda. Irridu nappoġġaw il dawk in-nies. Dan huwa l-aktar mezz importanti kif nissalvagwardjaw ukoll l-istabilità u l-paċi Ewropea. Jekk ma nistgħux nwieġbu hawnhekk, irridu niddiskutu aktar kif se niżviluppaw l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi kollega, minuta għall-Onorevoli Herzog. L-Unjoni Ewropea hija proġett ta' paċi waqt it-tibqa', soluzzjonijiet paċifiċi u ftuħ ukoll. Dak li rridu nagħtu lill-Ukrajina, però rridu nżammu f'moħħna wkoll il-fatt li jibqa' deficit demokratiku f'dak il-pajjiż. U fil-vant in ġenerali wkoll. Deficit ekonomiku wkoll minnaħa tagħna il-governance eh, ekonomika, l-Unjoni Bankarja, rikonoxximent tal-fat li rridu nwiġbu baktar Ewropa għal din il-kriżi, dan huma element importanti. Aħna eh, spiss jiġri li nipprattikaw politika nazzjonalistika, politika maluqa, però mill-banda l-oħra rridu nkunu aktar miftuħin. Irridu nippruvaw inwieġbu b'aktar Ewropa u neliminaw l-esklużjonijiet soċjali, diskriminazzjonijiet, ecc. Naħseb din hija soluzzjoni li għandna nadottaw, grazzi. Jawra, grazzjas Edith, jawra dos minutos. Zewċ minuti għall-Onorevoli Mitchell. Grazzi, Sur President. Jien diġa' qed x'naħseb dwar l-irkupru tkabbir, però nixtieq ngħid xi affarijiet illum fuq żewġ kwistjonijiet. Il-politika komuni tad-difiża kif ukoll id-difiża peress li jien minn pajjiż eh, neutrali fid-diviża l ewwel diffiċli li noqgħod nisma' x'għandu xi jgħid MP ta' Sinn Fejn għaliex aħna kellna nonfqu ħafna flus fil-militar fl-Irlanda mill-flus tal-kontribwent biex niġġieldu ir-riżorsi militari użati l organizzazzjoni sponsorjati mix Sinn Fejn imħallsin mill-kostituenti wkoll. Però li sarfu f'ħafna violenza. It-tieni net il-problemi u distruzzjoni li segwew huma l-wirt ta' dik l-organizzazzjoni. It-tielet net l-ekonomija Irlandiża qiegħda tirkupra minkejja l-fatt li Ix-Sinn Fejn il-ħin kollu ibeżżawna bil-babaw. Naħseb li għanna ngħidu grazzi lin-nies u l-Gvern tal-Irlanda għall isforzi li jagħmlu biex jirkupraw l-ekonomija. Brabta ma mal-politika tad difiża komuni, ikolli ngħid li jiena jidher li li fi żmien ta' austerità koordinazzjoni aħjar bejn 28 stati membru minflok ma jkonna 28 budget separat, nistaw nifrankaw il-flus u nużaw il-flus biex nejnu lil dawk li l-aktar li jaħtiġuhom. U fuq il-kwistjoni ta' difiża komuni naħseb li għandu bżonn ikun hemm solidarjetà, solidarjetà li trid tkun reċiproka però, għandi xi tħassib dwar sovranità. L-uniku mod forsi li naġġixxu li ngħidu li għal dawk il-pajjiżi non allineati li jixtiequ jkunu parti minn difiża komuni, l-impenn tal-art l-artiklu 5 mhux se jkun awtomatiku, se jkun protokoll li jagħtil dawn il-pajjiżi l-għażla li jkollhom opt-in jew opt-out. Bekk konna l-prospett li niksbu l-aħjar solidarjetà f'dan il-qasam. Ħaġa reċiproka, nkunu ċari hawnhekk. Xi wħud mill-istati membri neutrali tagħna ma mamlux allowance għal dan il-qasam u issa mxebbejn bl-awsterità u l-miżuri li għandhom qoddimhom. Għal daqstant rridu nużaw il-flus li qegħdin nonfqu b'mod aktar effettiv hekk irridu nagħmlu niddefendu l-interessi ta' ċittadini tagħna u nagħtu s-sigurtà. Ejja nkunu ċivili fid-dibattitu tagħna. Grazza minuta għas-Sinjura Anna Gomes. Inħarsu <coughs> lejn Lampedusa u nuqqas ta' sigurtà fil-Libja u tara il-kriżi Ewropea ma nistaw namlu xejn aħna laqqas l-istati membri li jaħdmu f'rivalità ipoġġu s-sigurtà tagħna f'riskju u laqqas jagħmlu xejn biex biex isalvaw il-ħajjiet umani. Ħafna teddit inkluż dak tat-terrorizmu mhux qed jiġi indirizzat mill-Kunsill li minkejja retorika mhux qed jinvesti fil-bażi neċessarja biex timbena politika autonoma u b'saħħitha, anzi bil-kontra, jinħarsu lejn il-Portugal, l iżmantellar tal-shipyard, zejn ħarsu lejn l-qasma ta' distribuzzjoni, eccetera, li jissar taħt il-kontroll tal-Partit Komunist Ċiniż, id-difiża u s sigurtà budgets nazzjonali qegħdin jitnaqsu bla doċ Għadu kena ħafna problemi fil-kontratti u kol, kapacitajiet militari għadin jinqerdu. Nħarsu lej il-Mali u kol, eh, Central African Republic. Eh, Franza kalla taġiċi waħħeda għawnek. Irridu aktar evidenza li l-Konsill u l-Kommissjoni mumma għedin jamlu xejn, il-CSDP u kol. L-istess ħaġa. Grazzi, zewċ minuti. Assur Frank Engel. Grazzi. Jista' jkun li dan il-Kunsill Ewropew mill-bidu irridu nibdo l-Unjoni Bankarja ħadd mu qed jemmen li se verament se solvi l-problemi tal-austerità inkomplu niflagellaw aħna il-kontinent, il-nofsenar tal-kontinent tagħna. Ejja nispiċċaw darba u l-dejjem, ejja jkonna politika li verament tkun tiswa linji ta' politika li jaqblu ma' solidarieta Ewropea. Għax, Sur President, anki il-membri tal-Kunsill Ewropew mhux qed jaqblu bejnietom u tijan huwa skandlu. Prem Ministru tal-Renju Unit pubblika affarijiet li jmur kontra ir-regolamenti u l-liġijiet Ewropej. Meta nitkellmu fuq is-liġijiet eh, ta' regoli ta' sigurtà soċjali. Ġifieri qed naraw possibilitajiet għall ewropej li jimxu minn pajjiż liħor u jibbenefikaw eh, minn ċertu miżuri ta' solidarjetà. Imma il-Prim Ministru tal-Renju Unit mhux l-unika wieħed li qed jaħseb mod ieħor għax iridu flimkien ma' nies oħra jillimitaw dawn il-libertajiet fil-Unjoni Ewropea. Sur President, dawn l-affarijiet tal-biki, tal-biki tas-sow. U nafu li il-Kunsill Ewropew irid ifakkar li ifakkar eżattament x'inhuma dawn dawn il-valuri, il-valuri verament li huma l-iktar importanti għall-bini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, żewġ minuti issa għall-Onorevoli Kellem. Nistgħu ngħidu li il-kriżi l ġdida fl-Ewropa x'aktarx li tkun waħda ta' sigurtà u difiża. Il-viċinat tagħna qiegħed kull ma jmur jissir instabbli fid-direzzjonijiet kollha. Probabbli t-teddid se jiżdied. Hemm teddid teddid ġdid ċibernetiku terrorizmu sponsorat mill-istat ukoll, però l-akbar teddida hija in-nuqqas ta' adegwatezza li aħna nirreaġixxu għal dawn it-teddid il-budgets tad-difiża saru l-ewwel vittmi tal-awsterità, jiena mħasseb li l-Unjoni Ewropea in ġenerali ma setax tirreaġġixxi għal din id-dilemma bejn aktar teddid u inqas ħilid budġetarji. Il-pooling tajjeb, però ma jistax ikun biżejja tad-difiża tagħna. Jiena naħseb li l-ewwel priorità tal-Kunsill huwa li jibda jagħmel xi ħaġa. Irridu l-ewwel niksbu il-fiduċja ta' ċittadini għat-tiġdid fid-diviża tagħna. Iċ-ċittadini tagħna għandhom għal qalbhom id-difiża l-ewwel qabel kollox, però din ma tistax tingħata b'xejn. Ir-Russja hija sfida kbira wkoll għall-għannijiet Ewropej tkompli timmodernizza l-armata tagħha u tonfoq aktar mill-4% tal-GDP għal skopijiet militari ma nistawx nkun effiċenti viżavi r-Russja, pajjiż li bħalissa għaddej minn problemi mal-imsieħba u l-qraba tiegħu u ma stidnu lil Ġorġa pereżempju biex kollom negozjati fl-imkien. Jekk l-Unjoni Ewropea ma terfax ir-responsabilità, il-Kremlin se jkun jista' ikompli blaniet tiegħu fl-Ukrajna, l-Moldova, l-Ġorġa kif ukoll fl-Istati Baltiċi. Grazzi. Grazzi, l-onorevoli, l-aħħar intervent f'dan ir-round huwa tassur Karas. Żewġ minuti. Sur President, onorevoli, l-ewwel tal dak li għandu x'jaqsam ma' dan il-qasam nixtieq infakkar li kien hemm il-premju tal-paċi il-bira. Sena l-oħra anzi. Huwa importanti li ntejbu l-arfin tagħna l-arfin tagħna u l-konvivenza paċifika. Ra tal-fejn aħna din inkomplu niġġieldu. Issa rridu nittrattaw ukoll fuq il-ħidmiet ta' difiża tagħna. rridu ninaqdu b'mod li nkunu nistgħu nsolvu problemi b'mod b'approċċ ġenerali kemm fl-Ewropa kif kif ukoll lilin minna ir rapport tal-Parlament Ewropew juri li jekk naqdu l ħidmiet tagħna nistgħu nwaslu għal 130 biljun bħala massimu ta' ifrankar. Ġifirina nħeġġeġ lil mexxejja u kapijiet ta' stat biex jaħdmu fuq dawn il-binarji. It-tieni punt. L-Unjoni monetarja teħtieġ Unjoni Ekonomika u Soċjali wkoll. Dan kollu irrid ikun leġittimizzat bil-kontroll tal-Parlament Ewropew. L-Unjoni Bankarja hija premessa b'mod li l-kontroll tal-banek iwassal għal suċċess. Jekk nieħdu deċiżjoni dan ir-rigward qabel l-elezzjonijiet, nkunu qegħdin nuru li rridu nkunu serji viżavi l-kriżi. Grazzi. Issa spiċċajna r-rounds u għanna xiftit kellima taħt il-proċedura KHDI. Tafu li jena wara minuta naqtalkom il-mikrofonu. Pero, senħallu l kulħadd jitkellem. Għanna l-istat għal missoltu l-lum. L-ewennet, il-Sinjura McGuinness. Grazzi, Sur President, u grazzi l-Kommissjoni tal għarrija u dan id-dibattitu kummissarju inti semmejt l-Irlanda u grazzi tal-li għarraft ir-reżiljenza u determinazzjoni tal-poplu Irlandiż. Dinja ġimma importanti se noħorġu mill-programm ta' bailout kienu tliet snin diffiċli, però nixtieq ngħid li minkejja kummenti li saru minn kollegi f'din l-awla, l-Irlanda hija storja ta' suċċess. Se ngħidilkom xi mill-aħbarijiet tajbin. Kien hemm irkupru, l-ekonomija qed issir kompetittiva mill-ġdid, l-esportazzjonijiet huma għoljien u n noħol Olimpijegi. Il-fiduċja ta' ukoll. L-interessi, r-rati ta' interessi tellejn ukoll. Hemm xi wħud li għalihom l-irkupru ekonomiku mhux xi ħaġa pożittiva għaliex hemm gwadan xie jiksbu minn storja negattiva. Infaxħar l-poplu Irlandiż però ngħid ukoll li naħtiġu appoġġ kontinwu. Grazzi l-Onorevoli McGuinness, issa Onorevoli Pasku. The long-awaited EU summit Is-summit li tant kien eh, mistenni qed joqrob hemm żewġ raġunijiet ewlenin għalfejn l-istennijiet ta' ħafna huma tant għalin. Id-difiża ma ġietx indirizzata sa mill-2008 u eh, ninsabu f'diffikultà minħabba l-kriżi sa wasalna fi żmien eh, ta' kwistjonijiet ta' sigurta u qegħdin forsi nirriskjaw li nitilfu ċertu voti fuq hekk l-industrija edha titlef um, il-ħaddima il tagħha kwalifikata eh, il-teknoloġija tagħna tispiċċa u l-Ewropa r-wol tagħha qed jispiċċa wkoll fid-dinja emerġenti biex ma naslux għal punt eh, li ma jimfej ma nistawx l lura minnu irridu noqogħdu attenti u nagħmlu proċess b'saħħtu ta' follow-up għal proċess li jmiss. Grazzi, grazzi Issa naddu s-sur Krisogelus. Dwar dan id-dibattitu nixtieq nagħtikom xi ftit eżempji. Dwar is-semestru Ewropew m'għandniex nanalizzaw biss l-indikaturi makroekonomiċi imma norbtuhom ukoll għal indikaturi soċjali. Mannix nimminaw il-koezjoni soċjali fir rigward tal-budget biex niktbu l-budget. Għanna 28% tampigi taqat fil- fil-Greċja u għad kbir fost iż żaza ma nistawx nibqa' sejrinek bid-deficit jikber l-OECD qed tajt li daw l-affarijiet marbutin mal-haircuts ġew marbutin ma' zida fid-dejn. Kienna 8.35% mezza din il-haircut u issa għanna din iż-żieda. Sir Murphy, kienna din id-definizzjoni fl u eh, kien kienem gidbiet, gideb u bdew jitmemnu wkoll dawn m'hemmx diskussjoni aħjar tal-istorja tal-Kummissjoni tal-istorja tas suċċess tal-Irlanda. Hemm nitkellmu dwar is-sovranità pereżempju. Hemm ċertu fatt inkonvenjenti li għadhom kollha jeżistu fuq din is-sitwazzjoni neoliberali li għadhom qegħdin jolqtu lill-Irlanda l-bqija tal-Ewropa. Ukoll monitoraġġ tal-IMF kienna sorveljanza wara l-programm il-Kummissjoni Ewropea il-proċeduri ta' deficit, is-six pack, it-two pack u it-trattat fiskali. Issa tridu iktar kontratti għal austerita. Dak li ġi li ħloqna kien trojka l europa kollha. Il-ġlida kontra l-imperializmu tal-Renju Unit jista' jiġi applikat illum ukoll. Il-kelim ġinterrot. Su tiempo tiene la palabra il... Speċalek il-ħin. Is-sur Sikerski. President politika komuni fir rigward tad difiża u s sigurtà hija xi ħaġa diffiċli ħafna u teħtieġ li aħna naqdu interessi ekonomiċi u politiċi. Interessi ekonomiċi huma importanti ħafna hawnhekk u interessi kummerċjali eh, xi kultant jelbu eh, kunu ta' aktar importanza mill-valuri tagħna. L-maġġoranza tal-kelliema tkellmu dwar l-Ukrajna u fil-fatt għandna dikjarazzjonijiet pjuttost vagi min-naħa tal-Unjoni Ewropea u ħafna stati membri edin iżommu sikta fuq dawn il-kwistjonijiet biex bekk ma jamlux ħsara lil-kuntatt mar Russja. Il- Il-politika ta' difiża u sikurta komuni il bazi tal-valuri tagħna u l-funzjonament tagħna. Nixbilkom l-attenzjoni dwar l-importanza tal-Unjoni Ewropea uh, fir-rigward ta' teddit uh, fir-rigward tal-ħajja tal-bniedem. Spiċalek il-ħin nistgħu ngħidu għas-Sur Grazie, Grazzi President. Sur Werner xi kultant jittieħdu l-affarijiet wis bis-serjetà. L-Ewropa trid is-saħħa id demokrazija u żżomm żomm id demokrazija jiena rrid tappoġġa wkoll il-settur eh, ta' difiża Ewropea qed tiġi medda minħabba l-estremizmu, il-profilazzjoni tal-armi, tad-distruzzjoni tal-massa. Iżda s-sigurtà llum għandha aspetti soċjali, eh, ekoloġiċi, eċetera. U eh, l-istabilità tinkwetana f'dan iż-żminijiet u għaldaqstant irridu naħdmu l-kol flimkien biex inkunu nistgħu insaħħu l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ġirien. Il-Kroazja tipparteċipa f'missjonijiet umanitarji u ta' paċi u llum fil-kuntest globali qed naraw li rridu nsaħħu wkoll il-kuntest tad-difiża Ewropea għal daqstant jiena favur il-Kunsil ta' Diċembru. Issa naddu għal kellim li mis is-sur Kelly, l-ħabib tiegħi, John Kelly. Għedin qorbu lejn dan is-summit kontrarju għal eh, profeti li qed jgħidu li kollox huwa ħażin l-Ewropa eh, ma spiċċaċ fi xejn u lanqas l-Ewro ma kollasaċ nistaw morru lura għal iktar tkabbir. Dini għaxa ħaġa li aħna nilqawa. Pajizi eh, ġi meqjus bħala eżempju ta' suċċess minħabba lajnuna li tatna l-Unjoni Ewropea u oħrajn. Iżda nixtieq ngħid xi ħaġa. Id-dejn huwa ta' 124 tal-GDP li eh, mhuwiex kif rekomandat fil-trattat fiskali. <coughs> Irridu jittieħdu miżuri retroattivi dawn kienu imweda fis summit tal-2012. Jekk dan jingħata lilna ma jkunniex bżonn it-tieni bailout u nerġgħu nkunu eżempju ta' suċċess fuq livell Ewropew. Grazzi. Grazzi, Sean. Is-Sinjura Flasikova Benova. Grazzi. Is-ġetti ewlenin tas summit huma hija l-politika ekonomika. Huwa importanti li nsaħħu l-Unjoni ehm, monetarja. Iżda rridu ktar xogħlijiet, eh, koerenza, U l-iktar ħaġa importanti hija l impjegi u l-welfare soċjali. Sinjuri għandna bżonn ta' miżuri sistemiki u mhux biss eh, miżuri fuq medda qasira ta' żmien. Dawn il-miżuri fuq medda qasira ta' żmien waslu biss għal impatt negattiv fl impjegi u n-nies isofru isofru ħafna minħabba l-kriżi. Ġa sofrew biżejjed għal sant irridu ninvestu u nsaħħu fil-finanzjament u l-ekonomija nappoġġaw l-investiment soċjali u noħolqu sistema effettiva ta' welfare soċjali u sigurtà soċjali irridu nipprevjenu li kunem eh, problemi soċjali li dejjem qegħdin jikbru. Il-kelima ġiet interrotta. Issa s-sur kuxkiri. Grazie, Sur President. Jeħtieġ li stati membri jieħdu inizjattiva u b'sensa solidarjetà jagħtu semhom biex il-kwestjoni tal-immigrazzjoni irregolari fil-Mediterran tirrisolvi ruha l-unjoni ewropea għandu jkollha mekkaniżmu li jorbot lil kulħadd biex jagħti sehemu kif inhu xieraq. huwa meħtieġ li l-laqgħa tal-kunsill ewropew ta' ġimgħa d-dieħla taqbel fuq miżuri operattivi li jwasslu għaqsim obbligatorju tal-peace bejn l-istati membri. il miżuri identifikati mit task force għall mediterran għandhom jissarfu f'azzjonijiet konkreti li għandhom jiġu implementati b'mod effiċjenti u effettiv. għandu jkun hemm timelines biex dawn il miżuri jiġu implementati ir-responsabbiltà disproporzjonata li malta kellha terfa' f'din il-problema tidentifika b'mod ċar li hemm bżonn ta' tiġdid u tibdil tal common european asylum system reviżjoni fis-sistema dublin u l-ħtieġa ta' aktar ħidma biex jintlaqqu l-oġġettivi tal-programm ta' stokkolma. għandha wkoll tikber aktar il kooperazzjoni ma' pajjiżi barra mill-unjoni ewropea skont il global approach to migration and asylum. din il-ħidma fuq medda ta' żmien Gracias, Joseph. Hemos terminado este Presidente, nos quedan las eh, reacciones de la Comisión y del Consejo. Y en primer lugar, en nombre de la Comisión, vamos a dar la palabra. Nistgħu ngħaddu l-kelma issa għal Viċi President Sekovic. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna ta' dan id-dibattitu. Se nipprova nreaġixxi fil-qosor għal dawk is-suġġetti li semmew mill mp is-sitwazzjoni fl-Ukrajina kif ukoll il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni singola. L-ewwel qed nirringrazzjakom ta' l-istqarrijiet tagħkom fuq l-Ukrajina. Naħseb li huwa importanti li nuru li aħna qegħdin mal-poplu Ukran nappoġġawhom u nixtieq nirringrazzjakom għad demonstrazzjoni ta' solidarjetà I agree naqbel mal-mexxejja parlamentari. Rajna situazzjoni ġewwa Kiev u daw l-affarijiet kollha li qegħdin naraw jifakruna dwar l-importanza tal-libertajiet, il-valuri eh, li aħna tant imdorrin għalihom fl-Unjoni Ewropea imma noħduhom bħala xi ħaġa normali. Aħna ddarajna dal-għodu kemm importanti li nidifendu daw il-valuri? Xi kultant ikun hemm bżonn niddifenduhom hawnhekk fil-Parlament Ewropew? Din hija battalja kontinwa biex niġġieldu kontra dawk li jridu jlimitaw il-libertà ta' moviment, punti jew lenin tal-Unjoni Ewropea. Eh, dawn huma libertajiet li jagħmluna tant eh, speċjali u apprezzati miċ-ċittadini tagħna. U għal daqstant irridu naħdmu l kol flimkien biex niġġieldu għal libertà kemm fil-Kummissjoni kif ukoll fil-Parlament Ewropew. Dwar id-difiża huwa importanti li nsemmu li il- politika ta' sigurtà u li ġat tinsab fit trattat ta' Lisbona turi biċċar li eh, irridu iktar progress u irridu naħdmu iktar fuq iż sigurtà nagħmlu missjonijiet ta' sigurtà, ġanna ħafna minnhom eh, u għal daqstant dawn jistaw itejbu il responsabilità globali tagħna li hija mistennija ovvjament mill-Unjoni Ewropea aħna rridu iktar koordinazzjoni biex nitrattaw teddid ġdid, pal per eżempju cyber security. Aħna għanna bżon u kol dan għal eh, l ekonomija ta' l-iskala u biex nevitaw id-duplikazzjoni. U jiena naħseb li ħafna kellima għandhom raġun meta tkellmu dwar l-impatt ekonomiku fuq l-industrija ta' difiża fuq l-ekonomija Ewropea u għal daqstant naħseb li dinja kwistjoni tal-Unjoni Ewropea biex bekk tinvesti l-isforzi u l-enerġija fl-iżvilupp ta' kooperazzjoni aħjar u koordinazzjoni aħjar f'dan il-qasam fil-kommenti ta' ftuħtija jien għamilta ċara ħafna li l-Unjoni Ewropea trid timxi iktar f'kooperazzjoni sħiħa ma' NATO u ma' partners oħrajn. Imma jekk kollox tant huwa tajjeb palma ġi enfasizzati u suġġerit minn xi kellima, eh, għalda stand naħseb li f'dan il-kas għalfejn għatanna problemi eh, b'duplikazzjoni, bil-bastimenti eh, u f'tipi differenti ta' armamenti, għalfejn edin f'din il-proċedura, għalfejn għanna s swi frammentari Għan l-ura rridu nitrattaw dawn il-kwistjonijiet kollha biex inkunu nistaw nibbenefikaw mill-ekonomiji tal-iskala u ukoll biex niġbru r-riżorsi tagħna l-koll flimkien u nipproduċu prodotti aħjar u r-riżorsi li huma skarsi. Għal daqstant jiena naħseb li s-suġġett fuq il-Kunsill Ewropew jħaqqu iktar attenzjoni u nispera li nkunu nistaw niksbu il-progress tangibli u tant meħtieġ. Arranġamenti kontratwali lokali jiena naħseb li hawnhekk irridu nkomplu n debattitu tagħna fuq din il-kwistjoni għaliex naħseb li l-approċċ tal-Kummissjoni għal eh, l-arranġament kontratwali ma kienx mifhum bisħieħ u naħseb li irridu naħdmu mal-Parlament Ewropew biex dan nispjegaw iktar fil-futur. U naħseb li l kol bilna u dan rajnieħ f'appoġġ kbir min-naħa tal-Parlament Ewropew għal miżuri ta' six pack u two pack dak li għanna bżonn huwa li jintejbu il-governanza ekonomika. Aħna rajna kif il semestri Ewropew eh, is-semestru Ewropew evolva u qed nippruvaw ntejbuh kull sena. Jekk niġu għal dawn arranġamenti kontratwali, irridu nżidu l-element ta' motivazzjoni ta' appoġġ finanzjarju għal riformi li xi kultant ikunu diffiċli ħafna li umu l flus u li ovvjament għomx faċli li t-implementom. Aħna ovvjament rridu nirrispettaw bisħiħ il-drittijiet demokratiċi ta' skrutinju tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali għaliex il-proposti għall-arranġamenti kontratwali għandhom jiġu mill-istati membri nfusam. Għandhom jipproponu dak li jridu jagħmlu, eh, jikkumentaw fuq riforma u mal sant jridu nsibu modi ta' kif nejnu nifinanzjaw dawn ir-riformi fil-futur. Ovvjament, dawn l-arranġamenti ser ikollhom jirrispettaw l-elementi kollha li aħna żidna fid-dimensjoni soċjali tal-EMU u Il-konverġenza hija waħda mill-fatturi ewlenin tal-governanza ekonomika u tas-semestru Ewropew, l-applikazzjoni tas-semestru Ewropew. l aħħar kummenti fuq l-Unjoni Bankarja hawnhekk aħna ninsabu f'stadju kruċjali iż-żewġ trialogi fuq il-Deposit Scheme Guarantees u fuq il rezoluzzjoni u l-kupru tal-banek u d-direttiva taħħom aħna nisperaw li għonek ikunaw progress għaliex rridu niffinalizzaw dawn iż-żewġ negozjati importanti ħafna qabel il-sessjoni parlamentari u bekk nkunu nistgħu nibdew bil-leġislazzjoni ġdida bil-Unjoni Bankarja li tkun ġa qed taħdem. Kif uħud minkom eh, ġa eh, semmew id-diskussjoni fuq il-Single Regulation Mechanism hija diffiċli ħafna bħalma tafu il-Kummissjoni qiegħda titlob li artiklu 114 u għal-bazi legali adattata għal kwistjonijiet kollha fostom il-fond. Iżda eh, dawn huma sitwazzjonijiet diffiċli ħafna bħalma tafu negozjati eh, fost il-Ministri tal-Finanzi eh, fil-formazzjoni tal-ekofin ser ikomplu il-ġemgħa dieħla aħna ser ikomplu naħdmu biex bekk ikonna kompromess finali u ikonna rwol importanti tal-Parlament Ewropew f'dan il-proċess. Fl-istess ħin però naħseb li jridu nirrikonoxxu li dan ser ikun proċess biex is-sistema naqdwa uh, sistema li jaftuħu żmien. Irridu issa nsaħħu l-mekkaniżmu, irridu nibdew għaliex dawn huma sinjali importanti ħafna swieq finanzjari għal negozji taħna għal ċittadini tagħna li aħna fl-aħħar nagħlqu il-gaps kollha li hemm u bekk il-sistema bankarja tagħna tidħol tkun taħt kontroll. U nispera li dan jgħina biex bekk natu spinta għal finanzjament tal ekonomija li huwa wieħed mill-problemi ewlenin għalfejn it kabir tagħna mhuwiex qegħdi jgħat eh, jikber kif suppost. Grazie ħafna, Sur President. Grazzi u santemmu dibattitu bl-intervent tal-Ministru Leskevicius li se jkellimna għannom tal-Konsil. Għandek il-kelma tal-Ministru. Mr. President, honorable members, President, membri onorevoli, jina grat għal daw kolla li parteċipaw f'dan id-debattitu, jina smajt ħafna opinjonijiet u nista' nassikurakom li dawn ser jaddu għand il-Kunsil, il-Kunsil Ewropew u l-President tiegħu. Ħafna minnkom semmew l-Ukrajna u jina grat ħafna għal dan. Bħala Ministru, bħalma għal Ministru dal ħodu il-bira flaxija l-autoritajiet tal-Ukrajina qalu li qed ittitieħed triq mhux Ewropea. L-azzjoni turi li hemm disrispett lejn il-libertà tal-kelma u lejn il-libertà għall-assemblea. Dan huma fil-qalba tal-valuri Ewropej tagħna. Iktar ma nkunu grati lejn ir-rappreżentant Oli Għanna nkunu grati rappresentant Oli li qed tipprova ssib soluzzjoni għal eh, dialogu eh, f'Kiev, kif qal il-President Barroso fi żminijiet tant diffiċli ma nistgħux inħallu li nies tal-Ukrajna weħdhom u jiena nixtieq nirringrazzja lil din il-Kamra għall appoġġ tagħha u nilqa l-sir riżoluzzjoni f'dan ir-rigward u din tiġi votata għada. Kif kontet najt matul id-dibattitu tal-bira u importanti li sempliciment inkunu hemm magħhom mal-Ukrajni u nurruhom li huma mihomx qegħdin waħedhom. Uħut mill-MPs, per eżempju Sur Swoboda u Sinjura Beres. għamlu punt partikolari fuq dimensjoni soċjali. Ovvjament huwa ċar li tkabbir waħdu mhux ser isewwi is-sitwazzjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea. Għaliex it għandu bżonn jinkludu kol l impiegi għal daqstant irridu nieħdu l-sfida li qed tamlinna din il-kriżi Hemm ftehim li dimensjoni soċjali li dimensjoni soċjali għandha tissaħħaħ. EMU e li taħdem kif suppost teħtieġ li istati membri jaħdmu l-kol flimkien biex jindirizzaw b'mod bilanċjat l sbilanċi ekonomiċi u soċjali li hemm li għandhom implikazzjonijiet tal-Unjoni Monetarja b'mod ġenerali. Dimensjoni b'saħħitha soċjali tista' tassikura li l-prioritajiet e, u li kunem impiegi għazzaza. Għalla santi dimensjoni soċjali għandha tkun madwar dan l-isforz il-kbir ta' edukazzjoni, inklużjoni soċjali tal-Ewropa. ħafna mill-istati membri jappoġġaw l-introduzzjoni ta' scoreboard ta' uh, impjiegi ewlenin uh, fil-qasam ta', ta semestru Ewropew. Huwa strument utli ħafna. L-scoreboard jista' jib permetti għal analiżi iktar iffokata fuq l-impjiegi u politika soċjali. L-Istati membri wkoll qed jappoġġaw proposti biex jitejbu l-mekkaniżmi għall-involviment tal-imsieħba soċjali fil-koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea u eh, livelli nazzjonali. Kummissarju, inti semmejt id Savings Directive u għamennu li l-biraħ l-ekofin ma laħa ftehim politiku u jiena nixtieq nenfasizza li il-presidenza privat tagħmel li tista biex id-direttiva ta' savings tiġi adottata qabel il-tmim is-sena. Kif mitlub mill-Kunsill Ewropew il ilu fuq l agenda tal-Ekofin għal Novembru u Deċembru. Ibza ma l-ħernix nix nil-uftajn f'dan l-istadju minħabba riservi minn xi ftit stati membri. Iżda il-rapport li ser jippreżenta il-riżultati ta' diskussjoni tal-Ekofin Umbat ser ikun fidejn il-Kunsill Ewropew li jiddeċidi x'tip ta' messaġġ ser jgħaddi lil kunsill fuq il-follow-up u x'għandu jingħata xfollow għandu ta' għallil dan il-fajl. Sir Van Orden u Signor Gomez <coughs> għamlu xie punti konkreti fuq id difiza Ewropea. Nixtieq ngħidilkom dan illum il-Kunsill Ewropew ser jaħdem dwar li jilħaq Eh, żviluppi konkreti fil-qasam ta' difiża pereżempju. Il-talba biex ikun hemm Cyber Defense Policy Framework għal 2014 sigurtà fl-istrateġija marittima fl-istess sena wkoll biex itejjeb l-iżvilupp tal-kapaċitajiet eh, il-Kunsill Ewropew ser iħeġġeġ iktar żvilupp tas-sistemi eh, tal-ajruplani fil-qasam tal-2025 u wkoll dwar il-kapaċità għal komunikazzjoni satellitari governmentali kif ukoll proġetti biex jitejbu il-kooperazzjoni tal-militar ċivili għabbażi tal-istrateġija l-ġdida tas sigurtà ċibernetika tal-Unjoni Ewropea. Uħut minnkom semmew ir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO. Nixtieq nenfasizza li n-NATO hija organizzazzjoni msieħba mal-Unjoni Ewropea u il kunsill Ewropew huwa mistenni li jenfasizza dan fil-konklużjonijiet tiegħu fuq is-CSDP il-Kunsill qed iħeġġeġ iktar implementazzjoni ta' passi prattiċi Eh, għal eh, kooperazzjoni flimkien man NATO u jżomm ukoll l-għan ewlieni li timbena organizzazzjoni eh, reali. Dan jinkludu wkoll kwistjoni ta' duplikazzjoni. Il-laqa tal-ġemad tkopri għat ta' kwistjonijiet differenti li huma tħassib li għaċ-ċittadini tagħna il-protezzjoni tal-familji tagħna u djar tagħna jippermettu li konna viċinati eh, viċinat iktar sikur u dinja iktar sikura. L-isforzi kontinwi tagħna biex insaħħu l-Unjoni Ekonomika u Monetarja hija dwar eh, tip differenti ta' sigurtà, sigurtà minn eh, inċertezza ekonomika u minn biża ta' qatt fuq medda twila ta' żmien. L-Unjoni Bankarja hija fl-aħħar mill-aħħar dwar il-protezzjoni tal-ħajja tagħna l xim tagħna minn kriżi finanzjarja oħra u aħna lkoll niddependu fuq is-solidità tal-banek u s-saħħa tal-banek li aħna nafdaw ħafna eh, bit tfaddil tagħna. Umbagħad kooperazzjoni fil-Mediterran eh, din qed tipproteġi lil dawk in-nies qegħdin jirriskjaw ħajjithom tfittxija ta' ħajja Dak li seħħ f'Ottubru, diżastru ta' Ottubru m'għandu qatt jerġa' jiġi repetut. Jena għana l-elezzjoni parlamentari tas-sena d-dieħla u e, f'dan ir-rigward nistgħu nsemmu punti oħrajn e, fejn l-Ewropa qed tagħmel differenza uh, u turi solidarjetà. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi, aħna rċevajna erba tal-bit ta' riżoluzzjoni biex narqu dan il-dibattitu għanna waħda tal-PP, oħra tas-soċjalisti u demokratiċi, oħra tal-liberali u oħra <coughs> tax-xelluk unitarju, u oħra tal-ħodor, oħra tal-konservativi.